Neħtieġu għal kun suċċess. Eżis membri tal-Parlament Ewropew permettu li nisħaq illi korsi għajja ta' interess kemm għal Kumitat MV u anke għal dak tran. L-erbajn Assembleja Ġenerali tal-IKEO sejra titmexxa f'Montreal din il-laqgħa triennali tilqa l-istati kollha tal-IKEO u tiddeċidi d-direzzjoni tal-azzjonijiet tal-IKEA għat l-snin li jmiss. Il-possibilità tal-tkabbir ta' trasport huwa bbażat fuq il-possibilità illi iwieġeb għal talbiet tal-pubbliku bat protezzjoni ambjentali adegwata u aħna irridu illi dan din il-protezzjoni ambjentali tindirizza l-sfidi illi qed tiffaċċa s-settur tal-avjazzjoni. U dan ifisser tkab kbir neutrali mill tal-karbonju mill-2020 u anki żvilupp eh, ta' miriri, strategiji u miżuri konkreti li jippermettu li jiġu kompensati l-emissjonijiet fl-2016 l-aħħar assemblea tal ikeo intla u ftehimiet storiċi għal settur permezz ta' sistemi għal l-taqis tal-emissjonijiet tal-karbonju. Tul l-Assemblea tal-2016 numru ta' membri tal-Parlament Ewropew. Fil-fat fostom is-Sur Eichhout kienu parti mid delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea appoġġawna u raw il-riżultat li ntlaħaq li ma kienx faċli korsja palma tafu huwa mekkanizmu bbażat fuq is-suq globali illi jirrikjedi li l-linji tal-ajru jpattu għat kabbir tal-emissjonijiet lil wara l-2020. hija volontarja bejn 2020 u 2026 u obbligatorja mill-2027. Tin tinkludi monitoraġġ rapportar sistema ta' verifikazzjoni u daqstant biex is-sistema tkun kredibbli u nevitaw għat doppju neħtieġu miżuri ċari u konkreti. Tliet snin wara ġifir illum id-dettalja tal-implementazzjoni ta' korsja ġew żviluppati u adottati u aħna qegħdin nistennew għall implementazzjoni imminenti tagħhom. Tul dan il-proċess l-Ewropa kellet tiġġieled għal skema ambizjuża u robusta kontra dawk l-istati li jridu korsja iżjed dajfa jew li jixtiequha imċaħda mill-integrità ambjentali tagħha l-Ewropa xorta baqgħet b'saħħitha u maquda u kienet essenzjali għal preparazzjoni tal-skema korsi eżiet u 81 stati ġifiri 76% tal-avjazzjoni internazzjonali diġà kienu lesti parteċipaw fil-parti pilota ta' Korsja mill-2020. Dan diġa minn nifsu ta' suċċess. Korsja huwa laqwa jekk mhux l-unika strumenti li għandna biex niżguraw azzjoni klimatika globali bħalma huwa mitlub mm, mill-Dikjarazzjoni ta' Pariġi fl-istess waqt huwa mitlub illi jkun hemm kontribut essenzjali lejn il-ħuq ta' dawn il-ftehmet dan il-ftehim ta' Pariġi li ties waħedha ma tistax tindirizza l-emissjonijiet tal-avjazzjoni globali weħeda u għandha tkun tajnuna għal miżuri oħrajn. Il-kopertura ta' korsi jgħet l-darbi dik tal-ITS fil-bqija tad dinja l-avjazzjoni ħat kompli tikber fermizjet mill-Ewropa. U għal dastan neħtieġu ambizzjoni globali mhux biss Ewropea. Fl-aħħar laqgħa tal kunsell tal-IKEA ta' Ġunju din is-sena kien hemm diskussjoni fuq l-esklusività ta' Korsja bħala l-unika miżura bażata fuq is-suq għall-indirizzar tal-missjonijiet tal-karbonju fl-avjazzjoni ċivili internazzjonali. il biċċa kbira tal-istati fil-Kunsill IKEA appoġġaw l-inklużjoni tal-formulazzjoni esklusività, exclusivity, f'korsja li ġiet li ħadġi adottata fl-Assemblea Ġenerali. L-Istati Ewropej tkellmu favur iżda kienu fil-minoranza kontra dawk li tkellmu kontra. L-emissjonijiet tal-karbonju determinati minn korsi huma l-uniku li hija l-uniku mezz tal-iżgurar tal-spatija tal-emissjonijiet tal tal emissjonijiet ibbażati fuq is-suq għal da stand back nevitaw il-lat doppju mill-istati u mill-reġjuni għall emissjoni tal-karbonju. Huwa probabbli li din ir-riżoluzzjoni tiġi adottata għal da stand jiena naqbel ma taħsib tiegħek sur President bħalma battint flittra fl-ulju l-Kommissjoni huwa essenzjali li l-Ewropa tkun preparata għal Montreal jina zaħ. Mrħilkom moħkom li l-Kommissjoni sejra tkompli taħdem biex tinkludi dispożizzjonijiet tal-ITS u ħan prezentaw rapport l unjoni Ewropea ta' mar-rekwiżiti ta' direttiva ITS il-Parlament u wkoll leġislatur u flimkien mal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea jiddeċidu għabbażi dan ir-rapport kif ukoll se tiġi implementata fl-Unjoni Ewropea f'kuntest tad direttiva tal-ITS tagħna l assembleja tal-IKEO ħajkun essenzjali li nserħu l-imsieħba tagħna f'pajjiżi terzi li l-Ewropa tkun determinata 100% li implementaw Korsja fl-istess waqt irridu nkunu lesti nimplementaw korsja f'konformità ma' dispożizzjonijiet tad-direttiva ITS u f'konformità ma' il-politika ambizjuża tal-Unjoni Ewropea għall-Ambjent u ma' suq tal-avjazzjoni integrat tagħna bħala parti mill-preparazzjoni tagħna l-Assemblea l-Kummissjoni se dodotta pożizzjoni dwar il-lingwaġġ ta' esklusivita fir rizoluzzjoni tal-Assemblea din proposta se sejjaħ lill-Istati tal-Unjoni Europea biex jgħidu miżuri meħtieġa sabiex niżguraw l-Unjoni Ewropea iżomm ma' l-impenni legali u politiċi tagħha. Test tal-proposta tal-Kummissjoni se jiġi trasmess lill-Parlament Ewropew bħalma għattu intom fl-ittra nittiġu niżguraw l-awtonomija ta' deċiż ta' tal-proċess ta' ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Konvenzjoni ta' Chicago sejra tirrikonoxxi il-mod ċar id-dritt illi kull stat kontraenti japplika b'mod non diskriminatorju il-liġi regolamenti ta' kull stat għadastant l-Ewropa għandha tħares dan l-spazju politiku tagħha produzzjoni tal-leġiżlazzjoni fid-dawl tal-ftejm ta' Pariġi. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew qabel li konkludi permettu li ngħid kemm tgħin anke dwar l-azzjonijiet mitiedem il-Kummissjoni sabiex innaqsu l-footprint ambjentali u id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. Intom sidentuni biex nitkellem dwar it-tlestija tal-Assemblea Ġenerali ta' ICAO brabta ma' korses da' nfakarkom li korsa jgħawet minn element mill-bosta elementi li għanna tnaqqis tal-emissjonijiet mis-settur tal-avjazzjoni Apparti il-mekanizmi bazati fuq suq għal korsa UTS, l-Unjoni Ewropea da ottimizza l-ispazju tal-ajru Ewropew b'Sezar u tipprova tejjeb il-Single European Sky ibbażat fuq fil-programm Sesar qegħdin il li nifrankaw 2.6 miljun tunnellata ta' disu tal-karbonju mill-2014. Fil-qasam ta' riċerka u l-iżvilupp irridu ntejbu anke d-dizen tal-aeroplani. L-standards tekniċi globali u mal-qafas għall-izvilupp fil-manifattura tal-magni u l-aeroplani. U il-programm Clean Sky jimira li ħafef il- l-izviluppar ta' teknoloġija ġdida bejn 2025 u l-2035 tal-2050 75% tal-flotot ikunu diġa ġew sostituiti bi teknoloġija Clean Sky 2 jina nemmen illi fil-fatt il-miżuri li qegħdin naraw huma importanti għal karburanti wkoll. Bħalissa SEFs globalment tot tal 0.05% iżda li tipprovdi qafas legali għall inċentifizzar tal-investimenti fil-produzzjoni u l-innovazzjoni jistaw fl-opinjoni tiegħi waslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet bi sostituzzjoni gradwali tal-petrolju F'dan il-periodu ta' tranzizjoni bejn żewġ komissjonijiet ma nistax norbot ruħi ma' impenji politiċi, iżda nemmen illi il disponibilità ta' karburanti sostenibbli fl-avjazzjoni huma realtà għandhom ikunu parti mill-firxa ta' soluzzjonijiet li jippermettulna nimmiraw dawn il-mekkaniżmi bażati fuq is-suq L-Unjoni Ewropea fl-Assembleja tal-IKO tkompli titlob li jolnollu il-livell ta' ambizzjoni ta' protezzjoni ambientali għal neutralità tal-karbonju mill-2020. Għanna nemlu li jekk il-livelli ta' ambizzjoni fil-firxa ta' miżuri bl-elementi separati jistaw waslu għal l ħuqta ta' din il-mira jekk inħeġġu l-innovazzjoni progress teknoloġiku flimkien mal-industrija. Apparti dan l-Ewropa tfakkar l-importanza tal firxu tal-iżvilupp ta' karburanti sostenibli fl-avjazzjoni, it naqis tal-emissjonijiet, għal benefiċċji għas settur tal-avjazzjoni fuq għat nagħmlu enfasi fuq l-integrità ambjentali. Sur President u membri onorevoli, grazzi tal-li permettejturi nagħmel dan id-diskors u nqaf hawnhekk. Thank you very much. Uh... Time-wise you were. Grazzi ħafna, zammejt mal-ħin bħala sustanza sa naraw. Naraw il-koordinaturi x'jaħsbu. Nibdew bl-ewwel round tal-mistoqsijiet tal-koordinaturi żewġ minuti kull wieħed. Nerġa' nitlobkom iżommu mal-ħin. Is-sur Peter Lisa. Grazzi President, grazzi ħafna Sur Direttur Ġenerali, hemm żewġ problemi b'korsja. Ankew huwa korp ta' nasijiet mawda fil-fatt il-Segretar Ġenerali tal-Nasijiet Mawda jgħid illi is-setturi kollha tal-ekonomija fil-pajjiżi kollha jeħtieġu jippreżentaw pjanijiet f'Settembru ta' din is-sena illi jippermettulna illi sa l-2030 innaqsu 50% tal-emissjonijiet u sal-2050 neutralità tal-karbonju. Is-Sur Guterres jeħtiex jagħti titwila tajba lil ICAO Jekk tara l-fatti s-settur tal-avjazzjoni huwa s-settur illi l-inqas illi qiegħed qrib tiegħu dan il-Segretarju Ġenerali m'hemmx tnaqqis imbassar il-limitazzjoni ta' zida musa taħdem l għax l-istrument li ħatuża korsja ma jaħdemx. Għalix mimli blakuni. Dan imur kontra l-anijiet ta' l-Unjoni Ewropea. Għalla stanta. Rridu nkunu kritiċi ta' din il-pozizjoni. Tini problema hija marbuta mad-drittijiet tal-parlamentana. parlamentana Aħna nasa kol deċiżjoni u deċidejna inkludu il-traffiku tal-avjazzjoni. il deċiżjoni hija ferm inqas ambizzjuża kif nispjega lil xi ħadd illi jaħdem f'impjant tal-azzar li l-post tax-xogħol tiegħu jrid inaqqas eh, l-emissjonijiet iżjed mis-settur tal-avjazzjoni. Il għalet edu iżjed pis fuq l-industrija tal-azzar meta l-avjazzjoni tagħmel li trid. Ħanala iva ħanala. Mhux aċċettabbli f'ebda sitwazzjoni u naħseb il-Kummissjoni is issib lingwaġġ iżjed ċar minn dak li smajna llum id-Direttur Ġenerali. Thank you, sorry for uh, the time constraint. Grazzi, niskużar l limitazzjoni tal-ħin. Issa naddu għal rappresentant tal-SND Grazzi, Iva, grazzi tal-opportunità, fissam l-SND, mem ebda dubju il l-bidla kontra l-kambjament klimatiku teħtieċ tnaqqis tal-missjonijiet mill-setturi kollha, speċjalment minn dawk li liżet jemettu pal eh, settur tal-avjazzjoni. Korsi eh, tagħmel sens era għaliex neħtieġu soluzzjoni globali għal problema globali madonna kollu naraw nuqqasijiet kbar f'din l-implementazzjoni. Il-Parlament għajem tħassib dwar l-integrità u l-livell ta' ambizzjoni, apparti l-użu ta' offset credits għal wara l-2020 bħala ġennata. Korsija qed titlob għal żejt nadif illi ikun permess ta' din l-iskema. L-Kummissjoni taqbel ma' dan il-clean oil żejt nadif bħala karburant alternattiva għal korsja u x'qed tagħmlu biex tevitaw il-lakuni ambjentali u apparti dan l-abbozz jagħmel referenza għal korsja bħala l-uniku miżura bażata fuq l-ambjent ta' tpatija tal-missjonijiet mis-settur tal-avjazzjoni u eskludi kwalunkwe sistema oħra bħal l-ETS, X'qed tagħmel il-Kummissjoni biex niżguraw li korsja mhux sejra tkun ta' xkiela l-ETS u kif ħa nitrattaw dawn il-pajjiżi u l-imġiba tagħhom lejna. L-aħħar mistoqsija qegħdin iddiskutu korsja iżda aħna fl-Ewropa maħniex nagħmlu biżejjed biex niżguraw illi l-emissjonijiet mill-avjazzjoni tagħna jonqsu. Studju fuq il-tassazzjoni mill-avjazzjoni juri li settur mhux intaxxat biżejjed intom temnu illi t-taxxaf l-eżenzjoni ta' taxxa f'dan il-każ hija ġustifikata u jekk hux mm, din il-lakuna klimatika u tara u xtaraw soluzzjoni għalija. Nixtieq tweġiba ċara u diretta. Grazzi. Fisem Renew Listovers. Grazzi. Un nirringrazzja l-diskus l-President direttur ġenerali. Kif diġa smajna l-ikbar riserva hija illi l-formulazzjoni fil-riżoluzzjoni fl-opinjoni tagħna edha timmina l-integrità tal-ITS. Allura, il kommissjoni se tinsisti illi l-istati membri kollha jew jirrifjutaw l-proposta u x'implikazzjonijiet konkreti għal ETS tara mill-klim kif qalet is-Sinjura Guteland aħna tħassibna l-frażi only market based measure għax bekk edha teskludi l-approċ tal-Parlament. U allura jena kontent illi ikolli risposti ċari fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi, fissem il-ħodor. I Eichhout. Grazzi tal-introduzzjoni, tal-prezentazzjoni introduttiva, imma Inti diġa eh, smajt illi il fat li memx sviluppi fil-likao eh, itħasbuna u anki fuq il-reazzjoni għawi eh, fuq il- kif għetti reagġiex il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni i interessata li tasal għal soluzzjoni globali u għahna naqblu kolla illi dini għal l-aħjar ħaġa, pero il progress fil-likaoj kienet minim, kien minimu. U il-proposti strambi u l-Unjoni Ewropea għandha turi l likaw li l-Unjoni Ewropea edha titkellem bis-serjetà fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet. U anki il fat li likaw miex qed timxi u rridu nimxu aħna minn flok, u allura rridu nirrifjutaw il-klim il-lika u l-korsi għanda tkun l-uniku sistema. U anke jek jieġi adottat dana ikun sinjal ċar illi l-Europa set tagħmel riserva tagħha. U dina għadni ma smajtix b'mod ċar din, din, din l-istqarrija. Tista tajdinna b'mod iktar ċar, imma aħna dejjem għadna illi jekk aħna nieħdu sem jew le, jiddependi mill-integrità tar-regoli. U hawnhekk din dan il-lingwaġġ qed jiddajef. Jekk inħalluha fidejn li kaw. Entkom, inti verament taħseb illi ir-regoli tal-offsetting huma integrali ambientalment u ma naħsibx li hemm ħafna nies li jaħsbuh u nishtiqu ċarezza fuq da u l-istess ħaġa hija fuq ir-regoli tal-karburanti alternativi għandna bżonn ta' lingwaġġ iktar qawwi minnaħa tal-Unjoni tal Ewropea u, u lingwaċ iktar ċar minn Hololaj. Il-koordinatur miex prezenti tal-grupp li missun bat għal-ID ECR, fisem li CR Vondra. Grazzi, ħafna. L-emissjoni ta' CO2 hija problema globali u għanna bżon infittxu soluzzjoni globali u aħna għanna nkunu kontenti li teżisti korsija. U Iva, nistaw anki nitolbu li jisir e, e, iktar, pero essenzjalment hija ħaġa tajba li għaw li li kaw hija organizzazzjoni globali u hija l-unika waħda li qed tipprova ssib soluzzjoni. Tini punt. X'inhu e, il-leverage tagħna jekk aħna ma nkunux sodisfatti bil-progress tal-ikaw? x'nistgħu nagħmlu aħna l-Unjoni Ewropea biex nikkonvinċuhom jagħmlu iktar. Jien naħseb mill-punto di vista tiegħi ħajr inħallu dina fuq livell globali. E, l istoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea tibqa' lokali f'kull każ. L-Unjoni Ewropea investit ħafna fil-liberalizzazzjoni tal-avjazzjoni f'dawn l-aħħar snin U mħabba din il-liberalizzazzjoni, l-avjazzjoni hija aċċessibbli għal kulħadd fl-Ewropa, jiena niftakar 20 sen ilu. E, e, l-ajruplani kienu għal Allonja biss. Jekk aħna rridu nkomplu f'din id-direzzjoni, lokalment fl-Unjoni Ewropea l-impatt se jkun illi l-avjazzjoni u, trasport aereo se jkun għal nis senjuri biss. Allora il-pjan u illi inżommu eh, dan din il-prassi ta', ta, ta, trasporti accessibli għal kulħadd. Eh, fisem il-gwes modig. Grazie, President. U grazzi anki li direttur ġenerali tal-prezentazzjoni, dak li smajt il-lum hawnhekk. U uh, veru, miex eh, ambizjus, mhuwiex biżejjed. U aħna għanna wkoll l-impressjoni illi mu ambizjus assolutament eh, xejn u issa se jiddajjef ukoll fil-livell attuali ta' ambizjoni. Jiena nammetti e, li din hija sfida, settur tal-avjazzjoni hija sfida u għassu globali u naturalment għanna bżon ta' approċ globali. U dan di din hija l-sfida pratikament. E, Umbat e, biex nitkellmu fuq il-karburanti sostenibli, kiku kienem pajis wieħed li jipromovi il-biokarburanti, il Eh, dan jfisser li l-kerozene ma jibqax jiġi użat u dan imbat ifisser li l-emissjonijiet se jibqgħu eh, jizdidu. Fuq il sistema ta' kompensazzjoni u l-offsetting, jiena għandi mistoqsija kif nistaw aħna nizguraw illi il-miżuri ta' kompensazzjoni ċoħe jekk l-emissjonijiet se jizdidu, kif nistaw nizguraw illi qed inaqsu e, il-livell ta' zida ta' emissjonijiet. Nistgħu nieħdu miżuri oħrajn, pereżempju nistgħu ntaxxawhom. Kultant jista' jkun illi l-emissjonijiet f'settur rridu jiġu kompensati billi nfadlu illi namlu ekonomija fl-emissjonijiet f'setturi oħrajn. Eh, aħna għanna innaqsu l-emissjonijiet globali, forsi nistaw nużaw it-taxxa fuq il-kerosene, u din tista' tkun possibilità, per eżempju, jekk il-konsumatur normali għandu karozza u mandux bżon juża allora nistaw nużaw l-istess approċ fil-settur tal-avjazzjoni anki. Grazzi l-koordinaturi issa, speċajna l-ewwel round u mistoqsijiet konkreti ħafna. Jena naf li eh, intkom għandkom eh, problemi legali, għonek għandkom limitazzjonijiet legali. Uh, Però rridu eh, ċarezza fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Grazzi, President, u nirringrazzja anke lil koordinaturi kollha mistoqsijiet li għamlu li għal-kommenti tagħhom. Kif inti qed tajt, mhiex ħaġa faċli. Allora jiena issa se niprova nirrispondi eh, bl-aħjar mod li nista. Il-iskema korsja mhuwiex perfett, bla dubju li mhuwiex perfett. Xanna fidejna, però il korsi hija l-uniku skema globali li jeżisti. U domna aħna ħafna biex naslu għal korsi Iva, em loopholes, em elementi li mhumiex qed jiġu affettwati, però kif tafu fin negozjati internazzjonali din hija ħaġa li għandha tikkonsidera anki l-opinjoni ta' reġuni differenti u kif jiena qatt fil-kummenti tiegħi ta' introduzzjoni l-Ewropa kienet qawwija u kienet qed timbotta biex ikun hemm ambizzjoni massima, però eh, l-Ewropa mhijiex il-maġġoranza tad-dinja. U ħaġa oħra importanti hija illi nikkonvinċu il-maġġoranza biex jimplementaw l-iskema Korsja. 81 pajis, 76% tal-pajizi. U din hija verament sfida globali. Iva, nistaw nkunu iktar ambizjużi u qed nippruvaw aħna qed nagħmlu kull ma nistaw, imma propju sawnek wasalna u iktar minn hekk ma nistawx. Huwa importanti ħafna Eh, verament li korsi għed jiġi implementata u aħna impenjati biex nimplementawa għax aħna għanna potenzjal aħna eh, aħna eh, għanna nkunu għanna nidħlu f'din l-iskema ma nistawx nersu li lem minna għax għanna bżonnom daw, irridu anki niprovaw nimbutaw biex niksbu iktar globalment. Dina hija situazzjoni li qegħdin fiha llum u, u provajna anki Eh, nimxu iktar, memx dubju, pero u ovvju eh, illi nistaw narfu illi l-iskema miex skema perfetta, pero hija l-uniku mod li għanna biex nirżolvu eh, l-isfida li għanna għoddimna. Il-argument principali tal-lum kien fuq l-esklużività u jina nirringrazzja il-President illi indika illi jiena għandi limitazzjonijiet legali fil-pożizzjoni eh, m'hemmx memx dubju, pero jiena provajt anki dan namlu fil-kommenti taftuħ tiegħi u għal dar boħra nista' ngħid għal dar boħra illi situazzjoni hija kif inhi E, e, e, il-rizoluzzjoni ikaw miex vinkolanti legalment te, ma però eh, l eh, interpretazzjoni wisa tal-klausola ta' esklusività tista' tfisser illi mandux ħalli possibilità għal skemi oh, oħrajn u naqas leġislazzjoni għal taxxa ħlief fuq trasporti domestiċi Jiena għat illi l-priorità tal-Kommissjoni hija illi tirrispetta l-obbligi skont l-ITS u fl-istess ħin anki illi tiżgura l-autonomija tal-Unjoni Ewropea fil-leġizlazzjoni, fil-kamp tal-leġizlazzjoni, memx dubju fuq dan u dan nixtieq nagħmlu mod b'mod ċar. Aħna anki tlabna li l-istati membri jaġixxu fil-assemblea li ma, ma jinvinkolawx l-Unjoni Ewropea u jiena ma nistax nanticipa se jgħamil il-kulleġġ, però il pozizjoni eh, tal-lingwaġġ fuq l-esklużività eh, u għafidejn eh, il kunsil Però il lingwaċ se jiġi trasmess anki l parlament biex jiġi konsultat. Ma nistawx ninterpretaw kontra l-Unjoni Ewropea u ma jħallix spazju bizzejiet għall-Unjoni Ewropea. U għadan li tajt il-Kommissjoni. Naturalment, anki din trid tiġi diskussa fost l-Istati membri. Però ma nistax nitkellem biktar ċarezza issa mingħajr ma naqbes il-limiti tal-pożizzjoni tiegħi. Entkom tistaw anki tiħdu l-konklużjonijiet jittakom. E, e, jiena għatt attent ukoll għal dak li għallu il-koordinaturi u jiena e, nitkellem ċar fuq il-pożizzjoni tal-komitat u specialment meta niġu għal kwistjoni tal esklużivita U matem punti oħrajn illi nistan nirrispondi għal-jom għadda minnhom kienet il-karburanti tqal illi semma l-kollega tal-SND nishtiq najt illi f'dan il-kas partikolari aħna nishtiq unkunu zguri illi l-kondizjonijiet ta' eligibilità għal karburanti għandhom ikunu l-iktar possibli fil-kwalità din id-diskussjoni miex se tiġi se seħf l-assemblea Imma f'dawn it-tliet snin li ġejjin wara l-Assemblea eh, eh, ġifiri karburanti fossili eh, illi fihom inqas karbonju. Imma grazzi għall-intervenzjoni Ewropea fin-negozjati il-karburanti fossili mumiex sostenibli u dana se jkun hemm spillover, jista' jkun hemm spillover fil-negozjati ta' Pariġi u aħna qegħdin insegwhom daw u rridu niżguraw illi aħna maħniex se jkollna din is-sitwazzjoni dimna imma kifat dawn huma negozjati illi għat iridu jseħu. Umbat, il-kwestjoni tal-offsetting li semma l-Viċi President tal-Kumitat regoli jiġu konsiderati mill-esperti bħala regoli tajba ħafna. Il-advisory body eh, illi japprova li huma l-offsets aċċettabbli eh, fihom żewġ esperti indipendenti. U aħna se nimmonitoraw attentament ħafna fl-ewwel l-ewwel lista Eh, se tasal fl-aħħar ta' sena jew bidu ta' sena d-dieħla u se jagħtu messaġġ fuq il-pożizzjoni tagħna, messaġġ ċar illi aħna irridu offsets ta' kwalità u se nagħmlu kull ma nista' biex niksbu dan il-messaġġ huwa ċar, imma il-pożizzjoni tagħna hija koerenti u kienet koerenti. Però din hija ħaġa illi fiha il riżultat globali ma jiddipendix biss minn l-Ewropa. U jina indikajt, indikajt eh, diskussjonijiet li grazzi għal intervenzjonijiet Ewropej aħna rnexxinna nkunu eh, nimmiraw lejn riżultati iktar ambizjużi. Umbat, forsi xi ħaġa u għax għax kienem mistoqsija, fuq il-taxxa tassazzjoni fuq il-karbonanti bħala miżura ulterjuri. Anki fuq din, jiena f'pożizzjoni diffiċli nantiċipa x'se tagħmel jew x'tixtieq tagħmel il-Kummissjoni ġdida għax din hija prerogativa tal-Kummissjoni ġdida U jiena bħala funzjonarju tal-Kummissjoni ma nistax jiena eh, nantiċipa x'se eh, jiddeċidu imma intkom smajtu u attentament x'qalet eh, is-Sinjura e, e, von uh, der Leyen fil-speech tal-Parlament illi inkludit anki ambizjonijiet pjuttost sinifikanti fil-ġlida kontra tibdil klimatiku u l-bżon anki illi setturi kolla eh, jamlu l-parti taħħa taħħom u din tinkludi anki l-avjazzjoni u anki eh, li nimxu li qualified majority voting fuq kwestjonijiet anki li għandhom xjaqsmu mal-eżenzjonijiet ta' direttiva ta' taxxa fuq il-karburanti. U anki din hija ħaġa illi il-Kummissjoni temmen illi e, il-QMV tkun triq tajba. Naħseb li tkun ħaġa ġusta najdu e, fil-pożizzjoni tiegħi illi hemm alternativi, hemm l-alternativi kollha qudiemna e, u u eh, trid isir tittieħed deċiżjoni eh, politika għal liema eh, minn dawn nistgħu nażlu. Imma nistgħu nikkonsidrawhom kollha, ma jiena naħseb ukoll illi huwa importanti ħafna illi nikkonsidraw dawk l-alternativi li jiena deskrivejt fil-kommenti ta' introduzzjoni u bont partikolari dawk li huma ġenwinament eh, li sostituixxu l-użu ta' kerosene fil-karburanti sostenibli u fl-Europa, l-Europa fil-futur nistaw anki nindikaw it-triq u l-Europa hija reġuni li jistajati il-kondizjonijiet u jindika li mumma l-kondizjonijiet li għanna nimxu eh, eh, fihom. Eh, is-soluzzjonijiet mhumiex faċli u anki fis-settur tal-avjazzjoni hemm ħafna x'namlu għad u aħna rridu nindikaw it-triq tajba u jena nemmen u koll li konna dan il-pakket ta' miżuri disponibli u dan jfisser illi nkunu nistaw nikonsideraw alternativi differenti u kifat u koll qabel il-fat illi kun aeroplan fl-aero fil-Europa fl fl fl għandu għandhom itiru iktar mm, u hija verament skandaluża u u ma nistawx aħna eh, irridu irridu din il-frammentazzjoni u rridu nażlu eh, l-ottimizzazzjoni u din hija ħaġa importanti biex inkunu nistgħu innaqsu eh, l emissjonijiet mill-avjazzjoni. U mbagħad kien hemm anke kwistjoni tal-koordinatur tal-ICR, Sur Vondra. Jekk il-avjazzjoni għax tibqa il-trasporti tal-futur, iva bla dubju se tibqa eh, il-mezz ta' trasport għal-futur għaliex edha tagħti konnettività u l-konnettività hija ħaġa importanti ħafna. Jiena niġi mill-pajis fejn ma kienx hemm konnettività 30 sen ilu nafx tfisser. Imma l-avjazzjoni, biex l-avjazzjoni tkompli eh, b'din it-triq irid ikollhom il-possibilità li tikber u għandha tnaqqas il-footprint eh, eh, klimatiku iva bla dubju għandha tibqa' hekk. Imma biex inkunu nistgħu inkomplu hemm bżonn illi nieħdu miżuri gravi, serji, ulterjuri biex juru l-impenn biex nuru l-impenn u naqsu l-emissjonijiet. Iva, jiena zgur li kien hemm xi mistoqsijiet li ma rispondejċ, imma nista' nieqaf hawnhekk kif il-President jabel miħaj. Grazzi. Grazzi ħafna tal rajna fil-fatt li maġġoranza enormi tal-membri ta' dan il-kumitat semmew il-kwistjoni tar riskju marbuta mal-klawzola tal-esklusività se jkonna kol azzjoni kollettiva fir rigward tal-Kunsill għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma eh, l-Istati membri wkoll jridu jagħmlu xi ħaġa mhux biss il-Kummissjoni u inti tista' s-serraħ fuqna biex inkomplu namlu pressjoni fuq dawk il-konċernati sabiex nizguraw illi niksbu dak illi aħna fil-maġġoranza nishtiqu jġifiri li ma nieħdu ebda riskju illi eh, neddu eh, il, jew niperikolaw il-kapacità tagħna li nirregolaw. Issa ngħaddu għat-tieni round ta' mistoqsijiet il-catch DI Ġifiri kull membru illi jixtieq jagħmel mistoqsija. Mela nibdew bis-sur Volken. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni u grazzi wkoll tal-li qiegħed magħna illum. Ma naħsibx li qed nesaġera eh, jekk ngħid li jiena verament deżappuntat illi kien hemm ħafna kollegi illi raw il-mijiet ta' eluf ta' zaza involuti fil-Fridays for the Future illi issa ma jistawx eh, wet u xewqat ta' dawk illi jishti u jħarsu il-klima. Iva, il-sistema korsja hija sistema difettuża u Korsija qed tipprova se jkollha sistema reġjonali li taħdem tajjeb u tipprova ttejjeba għalhekk għandna dan l-approċċ ta' esklusività u għalija u għal dan il-Parlament din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Dak li intijat dwar l-esklusività fixkilni xifti tal-lek għandi mistoqsija oħra ta' segwitu. Bir-regola tal-esklusività se jibqa' possibbli fil-Unjoni Ewropea illi nintaxxaw il-petrolju e, u jekk kienu possibbli waqal għal flights nazzjonali, flights bejn pajjiżi Ewropej jew inkella titjiriet lejn pajjiżi terzi u minn pajjiżi terzi lejn l-Unjoni Ewropea. Jina mhux qed insaqsik x'beħsibkom tagħmlu imma x'inhu possibbli legalment. Iva, grazzi għal dik il-mistoqsija konkreta Eh, ma rridx nagħmel pressjoni fuqkom imma jekk għandkom mistoqsijiet oħrajn tiddejqu x'tagħmluhom. L-Onorevoli Paulus mill-grupp tal-ħodor u biex infakkarkom għal mistoqsijiet fil-kaċ tiegħi għandkom biss minuta. Mela, grazzi ħafna l-informazzjoni illi samt mana fu uh, din il- uh, dan din l-iskema ħażina immens korsja aħna rridu emissjonijiet zero sabiex ikonna neutralità klimatika ġifiri korsja mhijiex xi ħaġa għal futur. U dak li qed jiġri fl-atmosfera mhux indirizzat la minn korsja waqas minn ebda skema oħra. Issa għandkom xi stima jew fuq uh, uh, l-enerġija jew inkella l-art illi tista' tinħadem għal biofuels biex ikonna il-fuels sostenibli ma nimmaġinax illi għandkom stimi. Aħna madwar id-dinja m'għandniex maġġoranza u għalhekk dan huwa importanti iktar illi aħna namlu taxxa fuq il-kerosin forsi rajtu li BI illi edin jiġbru firem għal dan u illi ninkludu il-flights lejn l-Unjoni Ewropea u minna uh, eh, fl-ITS għanna natu eżempju għanna natu eżempju l-dinja. L-Onorevoli Deli. Dalli. Mela, jina nishti nibda mill-punt li aħna dejjem għadna li s-setturi kollha jridu jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju. Sfortunatament minn dak li smajt dalodu tneħu l-impressjoni illi hemm setturi illi mhux mistenni xejn minnhom Eh, ħannibda eh, mill-klawzola tal-esklusività. Aħna bħala Unjoni Ewropea qatt ma nistgħu naċċettaw formulazzjoni fejn korsija hija deskritta bħala l-unika miżura bażata fuq issu għall-avjazzjoni dan imur kontra dak kollu li għamlet l-Unjoni Ewropea u jimmina kull sforzi qed nagħmlu biex innaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju fil-waqt li hija l-unika sklema globali Bir-rispett kollu dan ma jfissirx illi ma rridu nagħmlu xejn dwarha b'mod partikolari jekk din mhix qiegħda tindirizza l anijiet u l-objettivi li aħna fissajna meta konna qegħdin niddiskutu din l-iskema tal-ITS għall-avjazzjoni. U ħaġoħra li nixti eh, nisma dwarha jelli aħna nistgħu ngħidu li permezz ta' korsija IKO tkun qed tagħmel sforz Zajr biex it xi ftit l-impatt tal-avjazzjoni internazzjonali imma biss jekk ikun hemm regoli tajbin. Fuq dan smajna ħafna dwar l-offset imma madna xejn dwar lat doppju double counting. Nishtiq kun nafx taħsbu dwar dan għaliex l-applikazzjoni ta' korsija fl-Unjoni Ewropea anke li tkopri titjiriet fl-Unjoni Ewropea għandu jitqies ukoll fix-xenarju globali għax ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn għandna miżura li qiegħda tiġi proposta bħala soluzzjoni fil-waqt li hija mhix se tgħinna nilħu l-għanijiet tagħna. Grazzi, President.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 il-tnaqis l emissjonijiet tal-karbonju għax ħaġa importanti ħafna għas-saħħa tal-Ewropej u ċittadini eh, ċittadini Ewropej u tfal tagħhom aħna nafu li ħafna riservi u ħtieġa eh, legali tiegħek illi ma tiksiex il-konfidenzjalità fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni. Madana kollu fil-perspettiva tal-Assembleja tal-IKEO li jmiss u anke sabiex insaħħu trasparenza tan-negozjati huwa importanti li l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' taqsam malar kem jista' jkun mal-Parlament id-dokumenti preparatorji għal dawn in-negozjati. Grazzi, ma nafx hekk xi ieħor li jixtieq jagħmel mistoqsija. Mela, fuq eh, dan l-aħħar punt war l-iskambju ta' dokumenti iva il-gruppi kollha jappoġġaw kull tip ta' miżura li tistaw tieħdu intom minnaħa tagħkom biex issaħħu it-trasparenza biex taqsmu mana il-dokumenti preparatorji eh, tal-direttorat tagħkom għal aħna nixtiequ li narawhom dawn id-dokumenti għaliex aħna nemnu illi fejn ikun hemm nuqqas ta' trasparenza eh, ma jkunx hemm aktar ċarezza u inqas nuqqas ta' ftejim fuq kwistjonijiet bħal dawn għalhekk mella kellek mistoqsija fuq it-taxxa, fuq it-trasparenza u anke dik il-mistoqsija tas-Sinjura Dalli. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ukoll għal mistoqsijiet addizzjonali. Jekk tippermettili forsi fu disponibilità ta' dokumenti nixtieq nagħmel komment. Irrid ngħid illi id-dokumenti kollha eh, sottomessi għal l-IKEO jinsabu fuq il-website tal-IKEO u il-pożizzjoni tal-Unjoni fuq l-esklusività se nibatu ilkom la darba il-kulleċ jaddotta nittama li dan jessir il-lum. Issa, kontu ċari ħafna dwar kif taħsbuha fuq l-esklusività u naħseb illi qabel jiena weġibt kif stajt għalix issa ma nistax najt iktar nitlobkom illi tadruni għalix jiena eh, marbut bir-regoli u irrit nirrispettom. Għallek verament ma nistax nikkommenta aktar minn dak li diġa għamilt. Issa nafu eh, jekk hemmx problema bil-taxxa u l-esklusività, dil-kwistjoni tal-esklusività per se mhijiex marbuta mal-possibilità li għandna biex napplikaw taxxa fl-Unjoni Ewropea. Jekk eh, hemm irrieda politika biex dan isir, aħna nkunu nistgħu namlu dan anki b'mod mhux diskriminatorju. dwar il-fatt li aħna rridu naslu f'sitwazzjoni fejn ma jkunem mebda emissjoni, dana naqblu miegħu ovvjament, pero jiderċar li l-miżuri kollha li għandna illum xorta waħda mhux se jkunu biżejjed għalhekk irridu jiġu żviluppati miżuri addizzjonali. Għal darboħra nixtieq ngħid illi s-SAFs eh, għandhom rwol importanti x'jaqdu sabiex aħna noqorbu iktar lejn il-mira ta' zero emissjonijiet. Minajrom il safs sa fejn nafu aħna mhuwiex se jkun possibbli illi nilħqu din il-mira ta' zero emissjonijiet. Issa fuq id-double counting. Għal dan, aħna se jkollna bżon lajnuna ta' negozjaturi ta' Parigi li fuq id-double counting għanna deċiżjoni taħt l-artiklu 6 tal ftejm ta' Pariġi un-bat nistaw nħedġu l-lajke u jużaw u kol l-istess uh, offsets Eh, u għedin għal-Pariġi, emmek fil-ftejm ta' Parigi mux biss għall-avjazzjoni, għallek iktar regoli eh, fil-ftejm ta' Parigi ifissru u jisarfu f'regoli aktar stretti f'korsi għaw kolleġi fi daw zewċ affarijiet irridu jimxu id fit jekk aħna irridu namlu progress. Ikolli niqaf hawnhekk għaliex ma nistax ngħid iktar minn hekk. Grazzi. Ma nafx jekk hawn illi jixtieq jagħmel mistoqsijiet. Eh, forsi l-koordinaturi għandhom xi mistoqsija oħra, baqanna xi 10 minuti. Għandkom follow-up questions, Peter Lise. Iva, jiena nixtieq nistaqsi lid direttur ġenerali. eżattament kif ikkwota l-President tal-Kommissjoni jekk aħna rridu neutralità klimatika sal-2050 u qegħdin tajdu li Korsija hija strument importanti biex aħna nilħu dan il-għan. Imma Korsija mhijiex se tnaqqas l-emissjonijiet mill-avjazzjoni u L-emissjonijiet addizzjonali huma kompensati jew eh, eh, b'miżuri verament vagi, ġifiri l-emissjonijiet se jiżdiedu se jiżdiedu bil-kbir U jekk aħna verament irridu nkunu neutrali fir rigward tal-klima, dan ifisser illi l-industrija tal-kimika, tal tal-azzar, il-djar il irridu jagħmlu ferm aktar. Irridu nieħdu miżuri sabiex innaqsu l-ammont ta' karbonju fl-atmosfera. Issa, fid-dawl ta' dan kollu, ma tkomx sempliċement tammettu li korsija hija skema ħażina imma eh, edha eh, edin ninsistu fuqa biex inkomplu l-azzjoni ma l-IKEO, pero hija il-bot ħafna minn dak illi il-Presidenta tal-Kommissjoni għalet. Mistoqsi toħrajn minn l-SND? Renew, Laqqas, Hodor? Iva, irrit eh, ninsisti fuq il-kwistjoni legali. Eh, Is-Sur Wilkin għamil mistoqsija legali għaliex intom ma tistax toqogħdu tistaħbew wara sebajkom u wara il-regoli tal-IKEO. Għana jekk hemm Eh, għandkom analizi analiżi legali ta' jekk da jiġi għaddottaċ se jfisser għall-Ewropa. Aħna għandna ITS e għall titjiri domestiċi imma hemm regola li tajt li titjira bejn Franza u l-Ġermanja hija titjira internazzjonali. Aħna ngħidu le mhux hekk. Imbagħad hemm l-stop the clock U għahna qegħdin ngħidu illi jekk dan mhuwiex biżejjed irridu nieħdu titjiriet għal titjiriet mill-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi terzi u minn pajjiżi terzi lejn l-Unjoni. Dan huwa se jibqa' possibbli meta da jiġi adottat tidu tkunu ċari fuq dik l-analiżi legali u dik m'għandha xejn taqsam ma' segretezza u l-konfidenzjalità, sempliċement intom bħala kommissjoni tidu tkunu ċari mal-Parlament fuq l-analiżi legali Inkella ma nistawx nieħdu eh, deċiżjoni, toqgħodux tistaħbe wara regoli tal-IKO fuq din tal-punt ukoll. Mill-gruppi l-oħrajn, inti mill-ID le, mela, il-koordinaturi biss, l-ICR, il-GUE, mela l-aħħar żewġ punti Grazzi ħafna, President, u grazzi għal dawk iż-żewġ mistoqsijiet diffiċli. Neutralità tal-karbonju sal-2050. Naħseb illi jiderċar illi livell ta' ambizzjoni qiegħed jiżdied u eh, eh, dan il-messaġġ ukoll illi batet il-President tal-Kommissjoni. Eh, fuq korsija jiena mux sanajt illi korsija hija skema ħażina, imma hija skema imperfetta binna fuqa fl-2016 għat irridu n-implementawa. Ma uh, meta aħna nitkellmu fuq l-Ewropa, aħna qatt ma li korsija l-unika ħaġa li qed nagħmlu, qed nagħmlu ħafna iktar dejjem għadna li rridu konna firxa ta' miżuri u korsija biss waħda minnhom. U naħseb jidher ċar li jekk aħna rridu noqorbu lejn eh, l-għanijiet ambizjużi li stabbilejna, hemm bżonn ukoll illi dawn il-miżuri wkoll iridu jsiru aktar ambizjużi fl-istess ħin korsija se Eh, twassal zeda fil-neutralità tal-karbonju imma mingħajr korsija u jekk aħna ma jkonniex skema globali oħra nistgħu nagħmlu kemm nifilħu fl-Ewropa nistgħu nkunu perfetti fl-Ewropa imma d-dinja xorta waħda se tibqa' imperfetta. Dana intqal kemm il-darba anke mill-Kummissarju tiegħi li l-iskema globali hija essenzjali sabiex aħna eh, nindirizzaw sfida globali f'industrija globali u għalhekk aħna nemnu li huwa importanti li navanzaw b'korsija u niżguraw illi il-pajjiżi li għandhom ehm, eh, potenzjal qawwi ta' tkabbir li mhumiex fl-Ewropa ikunu ukoll marbuta mir-regoli ta' korsija u illi jamlu dak illi u mistenni minnom. Il-triq hija u dimna hija waħda ibsa me mebda dubju. Korsja u l-ITS se jiġu eżaminati mill-ġdid fi żmien u l-analiżi tal- koeżistenza li semmejt inti wkoll sur President dinja xi ħaġa li hija għaddejja f'dan l-istadju. Jina ma naħsibx illi mhux se jkun possibbli li żewġ skemi jibqgħu jeżistu fl-istess ħin, imma f'dal moment ma nistax ngħidlek eh, x'analiżi saret għaliex mhux qiegħda miegħi u ma rridx ngħid ħaġa boħra. Dan huwa xogħol li aħna qegħdin nagħmluh u aħna dejjem wedna illi skont id-direttiva tal-ITS aħna se natukom kollox flimkien mal-servizzi l-oħrajn tal-Kummissjoni. Nieqafaw, grazzi. Thank you very much. Sir. Grazzi ħafna. Mela wasanna fit-tmiem ta' dan l-iskambju ta' idejat. Nieqfu għal ħames minuti biex neħdu nifs u wara nkomplu. Colleagues, oh wow, wow that's loud, okay, uh, thank you very much. Um, colleagues, the... Uh, Kollegi, il-President kellu jitla għax għandu laqa oħra u jena bħala wieħed mill-Viċi Presidenti irrid immexxi din il-parti tal laqa ta' dan il-Kumitat. Hekk jogħġobkom, żommu skiet. Issa aħna se jkonna skambju ta' idejat ma' DG Grow u DG Envy fuq ir-riżultati tal-fitness check fuq il-leġizlazzjoni l-iktar rilevanti dwar il-kimika li teskludi reach, l-sfidi li ġew identifikati, in nuqqasijiet u djufijiet għanna żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni li qegħdin hawnhekk illum u 10 eh, minuti l-Kummissjoni, ġifiri 5 minuti kull wieħed L-ewwel nati il-kelma l-Sur Pettinelli ta' DG Grow u wara s-Sur Sugalskas minn DG Envy. Sur Pettinelli. Yes, thank you, Chair, Honorable Members. Grazzi, President, membri onorevoli. L-Unjoni Ewropea bdiet taħdem fuq dawn il-kimiċi 50 sena ilu azzjoni fuq l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kimika bdiet immexxija mill-impenn li niżguraw livell ola ta' protezzjoni ta' saħħa tal-bniedem kif ukoll tal-ambjent. Apparti suq effiċenti tas suq intern. Il-qafas legali attwali kopri l-kimika f'attivitajiet industrijali, prodotti tal-konsumaturi, fertilizzanti, skart, ilma sfond ta' xogħol f'kull fejn tista' ssibhom mill-użu sal-sejbin tagħhom fl-ambjent. Mela, it-tlet mistoqsijiet prinċipali kienu x'bleħqet l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kimika kif iżjed minn 40 direttiva u regolamentazzjoni li jkun fija ta' dispożizzjoni waħda jew iżjed minn kimika waħda jaħdmu u jorbtu flimkien x'inhu huma s-saħħiet u djufijiet tal-leġislazzjoni kimika tal-Unjoni Ewropea l evalwazzjoni tagħna tkopri l-passi kollha tal-proċess ta' ħejta deċiżjonijiet fuq livell Ewropew mill-identifikazzjoni sa' ħejta deċiżjonijiet tal-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju. Apparti Dan qegħdin naraw l-implementazzjoni tar-regoli fuq livell ta' stati membri. Din il-verifika tkompli timxi mal-evalwazzjoni ġiet ippubblikata s-sena li għaddiet. Flimkien dawn iż-żewġ evalwazzjonijiet ikopru Il-leġiżlazzjoni kimika Ewropea kollha kemm hi il-fitness check qed ikkonkludi li kollox ma kollox il-regolamentazzjoni kimika tista' titratta il-perikli u r-riskji tal-kimika juri 20 ta' snin ta' pen u progress il-valur miżjut Ewropew fil-qasam tal-kimika huwa biċċar oli Il-politika tagħna l-proċess ta' deċiżjonijiet huma sors ta' aspirazzjoni għal bosta pajjiżi barra l-Ewropa. Il-proċess ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea u l-istandards komuni jiżguraw protezzjoni ndaqs tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent fl-Unjoni Ewropea kollha kemm dan kompli s-saħħa is-suq intern u żiet l-effiċenzi komplessivi permezz ta' sim ta' arfin u riżorsi. Iżda identifikajna lokal titjib xin niġu għal disponibilità ta' rizorsi għall implementazzjoni u l-infurzar ta' leġislazzjoni u għal kapacità tagħna li nikkooperaw. Dwar l-artikli li daħlu fl-Unjoni Ewropea l-autoritajiet pubbliċi batu biex jintegraw il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-kompetizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi u l-kumpani barra l-Unjoni Ewropea dan jinkludi il-beħ online, is-sem ta' prodotti mibju online kull ma jmur dejjem jikber bosta minnhom xejjin minn barra l-Ewropa l-atturi ekonomiċi ma jistgħux jiggarantixxu l-prodotti mibjuha mill-pjattaformi online tagħhom ma jkunx fihom kimika perikoluża mhux awtorizzata l-informazzjoni ta' sigurtà ta' spess ma tkunx kompluta jew sħansitra kompletament assenti. senti il-konformità ma' regoli jiddependu jekk il-naturi ekonomiċi jistaw u l-pass ma' leġiżlazzjoni ċarezza ta' regoli tiffaċilita u żid il-konformità. Dan huwa speċjalment importanti għal atturi ekonomiċi żgħar illi ta' spess ibatu iżjed minn dan ir-rigward minħabba il-limitazzjonijiet ta' riżorsi. Qatt hemm ċerta ineffiċjenzi fl-evalwazzjoni ta' riski u l-perikli identifikati mill-Aġenziji Ewropej. Il-evalwazzjoni issir fi gruppi u mhux individwalment f'kuntesti iżolati Il-kumpaniji Ewropej se jiffaċċjaw sfidi minħabba l-globalizzazzjoni u tkabbir fil-produzzjoni tal-kimika barra l-Ewropa. L-sfidi ġejjin ukoll mill-bidliet teknoloġiċi bħal digitalizzazzjoni u iffukar fuq is-sostenibilità. Il-kuntest ġeopolitiku li ħajkompli jinbidel sejjer ikun ta' sfida l-ġestjoni tal-kimika u tmexxija tal-Unjoni f'dan is-settur biex niffaċċaw l-sfida nistgħu nibnu fuq l-iżviluppi sostenibbli tal-industrija kimika u il suq tax-xogħol tagħha għal stant aħna għandna wieħed mill-ħjar swieq tax xogħli ħares anke l-konsumaturi jippermettilhom illi jagħmlu għażla informata. Iċ-ċittadini Ewropej ġenerali għandhom ferm iżet konfidenza fil- prodotti kimiċi maħduma fl-Unjoni Ewropea minn dawk ta' barra l-Unjoni Ewropea u nistgħu nagħmlu użu minn teknoloġija li tippermettilna nkomplu nieħdu deċiżjonijiet ikompli ittejjeb anke l-mod ta' kif nikkomunikaw l-informazzjoni lill-konsumaturi u l-atturi ekonomiċi fil-katina ta' valur kollha apparti nistgħu ntejbu il-sorveljanza wara dawn il-kommenti naddi il-mikrofonu il lill-kollega tiegħi. Grazzi lilek, mill-lat ta' protezzjoni tal-ambjent nistgħu naraw il-leġiżlazzjoni kimika tal-Unjoni Ewropea wasta tal miliet kbar, pereżempju l-espożizzjoni ta' ċittadini u għall-ambjent tal-heavy metals polychlorinated bifnis, bifnis, tnaqqas ferm. Għanna parti dan numru ta' xejriet oħrajn tal-aħħar 20 ta' snin il-problemi ta' fertilità fl-irġiel qegħdin jikbru mod allarmanti rata ta' inċidenza ta' ċerta cancers qiegħda tkompli tikber fost iċ-ċittadini tagħna dawn ix-xejriet kollha għandhom bosta fatturi ta' kawża u l-kimika hija meqjusa bħala ta' kontributur U qegħdin naraw l isfidi l-kbar li għandna qoddimna l-ewwel il-diverġenza fil- protezzjoni speċjalment għall iktar gruppi vulnerabbli, approċċ orizzontali jista' jwassal għal ħarsien, pereżempju fir-rigward ta' l-interferenti endokrinali illi għandhom għandna fitness check palissa d-dej biex identifikaw inkonsistenzi u nuqqas ta' sinerġiji, tini net l-identifikazzjoni u l-ġestjoni ta' riski emerġenti u dan jirrikjedi attenzjoni partikolari. Jista' jiġi appoġġat permezz ta' sistema ta' twissija bikrija biex nwissu lil f'każ ta' riski. Mela issa l-espożizzjoni għal kimika u l-impatt tagħha fuq l-ambjent teħtieġ tirċievi iżjed studji biex ikonna iżjed data dwar l-espożizzjoni għal din il-kimika rabanet, informazzjoni aħjar u trakjar aħjar ta' dawn il- kimiċi Għanna bżonnom anki dan għall-ekonomija ċirkolari, punt numru 5, m'għandniex evidenza leġislazzjoni attwali waslet ta' sostituzzjoni ta' kimika ta' sostituzzjoni ta' kimika perikoluża brata olja bizzejet għal dastant neħtieġu nafsu iżjed fuq il-kimika Ewropea biex nżommu l-livell ta' kompetizzjoni attwali. għanna l-iktar livell ta' ambizzjoni ola li provdi l-ola ħarsiena ċittadini tagħna iżda l-isfidi ma' bosta ma' marbuta mal kwistjonijiet ta' soċjetà, ambjent u ekonomija. F'ġunju ġiet organizzata konferenza u flimkien mal-revizjoni Reach l-input kien ta' utilità għolja illi wassal għal riflessjoni ġenerali għal ġejjini tal-politika tal-kimika l president elett diġà saħqet fil-prioritajiet tagħha il-ħtieġa għal trattament tal interferenti endokrinali lejn parti mill pala parti mill-pjan lejn Ewropa ta' zero kimika. U din hija parti minn pjani zed komplessi għall ewropa Grazzi. Okay, thank you very much. Uh, we... Grazie ħafna. Għanna bosta talbit tal-mikrofon ibda pizza. Grazie ħafna, President. Grazie l-Kommissjoni. L-implementazzjoni ta' Reach hija importanti biex nkun nistgħu nħarsu l-ċittadini kontra is-sustanzi perikolużi. Ippermettu li nafas illi l-Unjoni Ewropea tindirizza dan is-suġġett l-industrija ma kienitx wis kontenta breach biex nqeda bil-polit Reach ħajkompli japplika fil-Renju Unit u ma jkollhomx proċeduri u regolamentazzjoni differenti importanti li jkollna leġislazzjoni uniformi fis-suq intern huwa importanti u l-Kummissjoni dan indikatu illi li dan ma jiġix indikata b'mod assolutist fil-fatt tara l-impatt komplessiv. Tul il-proċeduri ta' produzzjoni għandek bosta fażijiet nixtieq nagħti eżempji prattiċi li għandi informazzjoni diretta jien fuqhom mela il-Chromium kena dibattitu fil-parlament kien hemm min qal li jixtieq jipprojbixxi ċerta forom ta' kromju fil-fatt ma kienx hemm periklu għal konsumaturi kien jiġi użat fil-produzzjoni u m'hemm l-ebda riskju jekk użat korrettament. Ma jkunx aħjar għall-ambjent jekk dawn il-prodotti nimspiċċaw nimportawhom minn barra xi kun qegħdin jiġu prodotti barra mill-Ewropa. L-istess għal microplastics. Jekk ikollha proibizzjoni dan ħajkollu impatt. Qegħdin niskalmu dwar it-terf artifiċjali. L-alternattivi jista' jkunu ta' periklu għall-atleti li jistgħu jweġġaw jkollhom inċidenti ħanamlu għadifiċi li tgawdi l isport minħabba leġislazzjoni kimika għandna bżonn ta' periodi ta' tranzizzjoni, għandna bżonn ta' teknoloġija innovattiva. Nishtiq li l-Kummissjoni din tara b'mod bilanċjat u mhux tajt jekk din il-kimika hija ta' periklu f'sitwazzjoni ti tiġi projbita għal kollox. tittara l-alternattivi li hemm u naħseb irridu nkomplu nafsu fuq dan il-prinċipju. Danki għal forsitter. Uh, grazzi għadu mikrofonu issa għall-SND, grazzi ringrazzja l-Komissjoni tal-prezentazzjoni tagħhom. Titjib tal-leġislazzjoni huwa essenzjali. Mela, irridu punta tluq li jkun il-prevenzjoni trasparenza, il-prevenzjoni mill-esposizjoni lejn sustanzi perikolużi. U hemm miljuni u miljuni ta' każijiet ta' espożizzjoni għolja, gravi u serja li huma inaċċettabbli. Rridu approċċ għal kimika li tkun torqot il-setturi kollha. Aħna rridu t testijiet fuq l-annimali fl-evalwazzjoni tar-riskju. Jista' jkollok ekonomija ċirkolari iżjed nadifa jekk dawn is-sustanzi perikolużi ma niprojbixxuhomx ħajkonna ġenerazzjoni oħra ta' Ewropej illi batu mis-saħħa tagħhom. Palma qalu l-esperti il-bilanċ għadu ma tlaħax u jeħtieġ jiġi korrett. Grazzi. l-issa. Iva, grazzi, mela dan is-suġġett fuq l-aġenda huwa essenzjali per diskutu din l-aġenda. Bħalma smajna iva hemm ħtieġa għal leġiżlazzjoni iżjed stretta u aħjar ma nafx jekk. Għaliex qed naġixxu biżejjed u malajr biżejjed hemm ir-riskju li jkollok projbizzjonijiet individwali għall-istati membri. Per eżempju, il-gvern Danis il-ġdid daċċieda illi jipprojbixxi ċerta sustanzi ta' floru fil-fatt mill-parchment paper u l-baking paper il-għalix jista' jiġi trasferit fl-ikel Neħtieġu reazzjoni ta' malaj jekk l-Unjoni Ewropea ma tirreġixxix malaj l-istati membri joffru reazzjoni huma u għandna bżonn ta' alternattiva hemm studji li juru illi hemm riskju għas-saħħa tal-bniedem u għandha nkunu nistgħu nirreaġixxu mhux ħames snin oħra mhux għaxar snin oħra issa. L-istati membri individwali ħajkollhom bżonn joffru reazzjoni ta' malaj u bekk nkun qegħdin noffru distorsjoni lis-suq intern. Naħseb illi għandu jkollna l-ogħla protezzjoni possibbli fid-dinja fuq livell dinji. Naħseb illi hemm iva lokal titjib huwa tajjeb illi dan jiġi inkluż fil-programm tal-Kummissjoni li jmiss għandna bżonn ta' approċċ għal politika sabiex nofru reazzjoni ta' malaj meta naraw sustanzi li huma perikolużi, speċjalment jekk dawn ikunu sustanzi li għandhom kuntatt ma' ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Uh, Ms. Rees. Signora Rees. Merci, Monsieur. Grazzi. Aħna għal prodotti ċimiċi għanna l-leġislazzjoni l-iktar ambizjuża fid-dinja kif għallunna rappresentanti tal-Komissjoni dinja xaġa li aħna naqblu maħħa. Naħseb li għanna biex nkunu gburin dana kollu jina eh, naf li hemm xi eh, diffikultajiet qabel kellna mal-Kummissjoni eh, preċedenti, mod partikolari fuq l-interferenti endokrinali. Issa, per eżempju il-problema tal li kena fuq il-glifosat u eh, inna nitolbu il-leġislazzjoni fuq il-pesticidi wara xol kollu li għamilna f'dal komitat jina irrit eh, nitkellem għannom tal-kollega tijaj Surċik li ma setax ikun hawnhekk u jiskuża ruħu u għandu il-mistoqsijiet tiegħu li jagħmilhom bl inglis Bosta studji juru illi ħafna materjali pal plastik li jiġu f'kuntatt mal-ikel jista' jkollhom korn kimika li tkun karċinoġena jew fiha interferenti endokrinali. Meta il-Kummissjoni ħad toħroġ bi proposta ambizjuża illi tevita dan il-kuntatt mal-ikel. Il-kollega tiegħi semat li proposta ħad tiġi pubblikata fl-2020 tista' tikkonferma dan tieni mistoqsija l-implementazzjoni f'ira minn tal istati membri ġiet misjuba mill-Kummissjoni u tidher li hija xkiel għal il-ħuq tal-miri għal leġiżlazzjoni kimika bħal ma semmew diġà l-ġugarelli u l-ħarsien kontra l-kimika perikoluża perikoluża kif il-Kummissjoni trattat din dawn il qasiet ta' implementazzjoni l-aħħar mistoqsija dan il-fitness check juri li minkejja l-ambizzjoni tagħna ma kienx hemm ċaqli lejn kimika inqas perikoluża skont ir-rapport mm, fl-2016 madwar 60% ta' produzzjoni tal-kimika mm, klassifikata bħala ta' periklu għall-ambjent u 40% bħala perikoluża għal saħħa Din l-espożizzjoni twassal għal eluf ta' imwis prematuri, telf ta' biodiversità, xamlet il-Kommissjoni biex din il-xejra traġaħħa lura. Grazzi ħafna, grazzi lilek, jgħid il-President. Is-soltu jkollna lista twila ta' mistoqsijiet u tweġibiet fl-aħħar mill-Kommissjoni fadal ftit ismijiet ta' kollegi li xuris u mistoqsijiet tlieta. Iżda l-mistoqsijiet fjam ħafna dettal nixtieq li tweġibiet xirqa jiġu motija mill-Kummissjoni għal-dastant ġala darba l-ħin huwa pjuttost favorina il qegħdin għedin bil-qoddim, forsi nistaw jihdu zjat mistoqsijiet wara u Jisur Paulus. Thank you very much. Thank you very much for Grazie ħafna, grazzi għal ħidma fuq rifet. Tassew daħaltu ħafna studio skrutinju. Fil-fatt, intom infort intom studjajtu snin ta' forzari ta' nabżon ta' eżja data specialment għal interferenti endokrinari li jaffettwaw s-saħħa ta' bnedem u biodiversità. Intom għattu l-prinċipju ta' prekawzjoni u għandirizzat iżda mhux applikat bizzejiet fil-font rajtu illi oġġetti ta' użu ta' kuljum eh, fihom dawn il-kimiki ta' periklu li qed s is-saħħa tal-Ewropej l-istati membri jiskorru l-iskadenzi li jkunu daħlu għalihom biex jinfurzaw fuq il-fornituri, iżda hemm anki il-kwistjonijiet ta' konsistenza u ta' azzjonijiet għal ħarsien tal-gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni għal dastant jiena pjuttost sorpris dwar il-konklużjonijiet u l-pjanijiet ta' azzjoni il għalix ma nistax nsib il-vizjoni għal leġislazzjoni kimika illi tassew tindirizza s-saħħa tal-bniedem u tħares il-riżorsi umani illi huma il-bażi illi donna jazdijat importanti ja fil-fatt hawnhekk kollox kollox jerbaħ suq intern. X'azzjoni sejra tittieħed fuq dan apparti dan m'hemmx stampa ġenerali għall-ambjent eh, bla kimika tossika. Nixtieq inkun naf meta nistgħu nistennew xi ħaġa żjed konkreta dwar dan u tal-aħħar tista' telabra fuq l-istrateġija mwedda mis-Sinjura von der Leyen ta' tniġi zero. Suppost intom għandkom pjanu xek. Thank you. Uh, Ms. Novak. Novak. Jiena tkellimt ma' ħafna persuni li jaħdmu fl-agrikoltura u kollha garantewli li huma sodisfatti b'din il-leġislazzjoni. Fuq il-farmaceutiċi fitofarmaceutiċi uh, uh, ġew imtejba traċċabilità u kien hemm anki uh, korsijiet professjonali fuq specialment fuq dak li għandu xieqsam mal-iskart fuq dawn li sostanzi. U qed użati unità ta' miżura differenti kultanti għajdu uh, eh, kili drabi uħra jużaw tonnellati. Nina nishti, nistaqsi, il-Kommissjoni jekk intkom prevedejtux azzjoni ġdida fil-ġestjoni tal-iskart u fil- ġestjoni fil-ħazna eh, tal-iskart tal ukoll. Il-kellim li messija Guteland, grazzi President u grazzi l-Kommissjoni għandi xi mistoqsijiet għalik u naħseb li l-kollega eh, trattawkom eh, tajjeb sissa u jina m'għandix intenzjoni nitrattak tajjeb. Meta nħares lejn il-riżultati tal-fitness, Wieħed jista' jaħseb li l-affarijiet kollha għaddejjin tajjeb u wieħed jieħu l-impressjoni li hemm xi problemi, però ġeneralment għandna regolamentazzjoni tajba ħafna u u fintkom fil-Kummissjoni qegħdin tajdu l-leġislazzjoni tal-kimika hija xirqa tagħti protezzjoni lil-nies u l-ambjent, però mhux veru, dina mhijiex is-sitwazzjoni. Aħna qed naraw illi għandna iktar mart fl-Ewropa u hemm rabta mal-sostanzi kimiċi. Allora l-mistoqsija tiegħi hija faċli għalikom. Jekk kollox qed jaħdem tajjeb, allora kif il-Kummissjoni tista' tispjega illi il-mart marbut mal-espożizzjoni tal-kimiċi qegħdin jiżdiedu fl-Ewropa? U dan issa jwassalni anki għattini mistoqsija tiegħi għala il-Kummissjoni mhijiex qed taġixxi biex Eh, biex eh, ta' iktar protezzjoni għal eh, interferenti endokrinali biex is-sustanzi kolla jiġu koperti il-plastika fil-kosmetika per eżempju fil-ilma ta' xorb, nafur il l-persuni mumiex protetti u qed tagħmel noħsara s-saħħa idu iktar azzjoni minna tagħkom. U anke kwestjoni ta' konformita. Skont studju reċenti mill-Istitut ta' evalwazzjoni tar riskju Ġermanis hemm importazzjoni olja tal-sostanzi kimiċi fl-Unjoni Ewropea u qegħdin jikstru l-liġijiet u qegħdin iżidu il-dannu. Il-31% eh, biss kienu konformi legalment. U il-regolament obbliga l-kumpaniji jagħmlu rapporti jekk E sostanzi u mhix qed joħolqu kanċer jew martiħor. U għala nistaqsi għala il-Kommissjoni edha tawtorizza dawn is-sustanzi anki jekk l-informazzjoni miex miex prezenti. U l-aħħar mistoqsija, aħna nixtieq nkunu nafu meta il-Komissjoni għanda intenzjoni ti prezenta strategija għal ambjenti non tossiċi, dritt in hemm dritt li ma nkunux esposti għal dawn is-sostanzi kimiċi. Aħna għanna bżonn illi l-Kommissjoni tamar il-parti tagħha u twassal għal riżultati għax irdu saħħa saħħu l-protezzjoni għal ċittadini u għall-ambjent tal-Ewropa. Grazie. Iva, hemm ħafna dettalji hawnhekk fil-mistoqsijiet u jiena rrid niżgura li ikolna risposta xerqa um li ma naqbżux ħafna mir-risposti. ħafna drabi jiġri dan li meta jkun hemm wis dettalji. Peress li għadna qudiem fil- eh, bil-ħin nitlob li l kummissjoni għatu risposta għal mistoqsijiet sissa Umbat, jek tħossu illi risposta ta'kom ma, ma ġiċ eh, eh, ma kim marċeveċ risposta xirqa, eh, għajduli u, u u nistaw nerġaw namluhom dawn il-mistoqsijiet l-Komissjoni. Issa natikom 10 minuti biex tatu risposti tagħkom un bat nkomplu bil-mistoqsijiet l ħrajn Iva. Grazie fuq is-sinjura Riz. Ah, Sor Lize. Eh, dan huwa propju eh, tħaddim ta' regolament illi jinkludi raspetti kollha u għal din ir-raġuni aħna fl-Aġenzija tagħna għandna żewġ kumitati dik tal-evalwazzjoni tar-riskju u l-ieħor illi jagħmel evalwazzjoni tal-impatt soċjali u ekonomiku. U mbagħad dawn il-kumitati jagħtu il-konklużjoni tagħhom u wara il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni għabbażi ta' din l-informazzjoni kollha għal tant l-aspetti ekonomiċi ta' soċjetà jiġu eh, ikkonsidrati u nsibu bilanċ aħjar. Naturalment ħafna drabi il-bilanċ hija ħaġa soġġettiva għax eh, eh, bilanċ tajjeb għal persuna waħda tista' ma tkunx għal persuna oħra. U per eżempju, Aħna rajna fil-kromati kien hemm opinjonijiet differenti eh, anki fil-parlament stess. Issa fuq l-infurzar. Naturalment l-infurzar hija sfida għaliex il-regolament huwa kompless ħafna u l-operaturi huma differenti hemm kompaniji kbar u SMEs u ħafna minn l-infurzar u fidejn l-istati membri, għax huma għandhom l-autorità biex jinformaw ir-regoli. Allora dak illi qegħdin għedin namlu fuq livell Ewropew, għedin namlu għom iktar sempliċi u iktar ċari ir-regoli, nevitaw id-duplikazzjoni u l-isforzi meta namlu evalwazzjoni ta' riskju ta' sostanzi u anke il-kumpaniji ridu jagħtu data għal l-evalwazzjonijiet biex intejbu l-implementazzjoni il-President il-ġdida tal-Kommissjoni eh, t-ixtiq li jkun hemm forzar aktar rigorus. Eh, eh, l europa se tkun qawwija għal dawk illi ma illi ma jirrispettawx ir-regolamenti. Issa rridu anki naturalment natu follow-up għal dawn l-aspirazzjonijiet politiċi kif tafu il-proċess Eh, għal kommissjoni ġdida qegħdin nippreparaw għalija issa u ma nistaw aħna natu eh, ris informazzjoni dettaljata għax għat memx informazzjoni, mux għax ma, ma rridux natu informazzjoni. Imma u għaxol għaddej bħalissa u hemm l-impenn minnaħat tal-President. Fuq il-materjali li jiġu għakuntat malikel. ikel hemm xi ħidma li diġa għaddejja, per eżempju, hemm studji ta' evalwazzjoni, eh, u din l-evalwazzjoni wkoll ħa tikkonsidera illi ninkunu nistgħu nagħtu iktar protezzjoni għal konsumaturi però jridu ngħidu illi għal materjali ta' li jiġu appuntat mal mal-ikel hemm diġà regolamenti li jagħtu livell li ta' protezzjoni. Forsi nistgħu anki intejbuha u għal din ir-razzjoni qegħdin nagħmlu l-evalwazzjoni u mux qed nibdew mill-ġdid. Mbagħad hemm studju iħor estern fu din il-kwestjoni li se jiġi imtemm eh, minn hawn ftit u bat jiġi publikat. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal eh, konformità u l studju Ġermanis li ġi publikat fil-medja iva dinja ta' tħassib u dan jirrependi anki mill-disponibilità ta' risorsi għaliex il-numru ta' sostanzi hija u qoli ħafna l-Aġenzija tal-Kimika tal Ewropea għanda hija obbligata li taġixxi metodu ta' sampling, però uh, attualment eh, l-Aġenzija edha tipprepara pjan ta' azzjoni li diġa qed jaħdem u se nibdew mill-aktar kmini possibbli bl-implementazzjoni biex nkunu nistgħu ntejbu l-evalwazzjoni tal-files u fuq il-kwistjonijiet l-oħra ngħaddi il-mikrofonu l-kollega. Grazzi Karlo. Fuq il-testjar fuq l-animali, naħseb li hemmhekk hemm eh, impenji u anki eh, li hemm riduzzjoni fit-testing għax mhux dejjem aħna għandna metodi alternativi li jaħdmu tajjeb. Imma l-metodi qegħdin jiżdiedu il-testjar fuq l-annimali eh, qed jinżel, però se jkun hemm opportunità li diskutu għala darba nkunu produċejna rapporti fix xhur li ġejjin fuq id-direttiva tal-animali fil laboratorju Umbat nkunu nistgħu nuru eh, xi progress li sar U mbagħad fuq dak li għandu x'jaqsam mal-mistoqsija għaliex il-Kummissjoni miex qed taħdem iktar malajr u il-sostanzi eh, klorinati ġew użati bħala eżempju, imma l-problema hija li iva l efficienza tista' verament tiġi imtejba. u ħafna drabi wieħed għandu bżon ta' ħafna iktar żmien biex jasal rizultati xurdu analizzaw situazzjoni, situazzjoni ekonomika u rridu nixbru ħafna dejta qabel ma nimxu u dana ifisser anki il-better regulation u għal tanta anki fil-fitness eh, aħna indikajna li forsi li naħdmu ma' grupp ta' sustanzi u flok ma' neħdu sustanza wahda wara l-oħra. Mm, eh, per eżempju, hemm eluf ta' sustanzi florinati għal stanti kikonna dan l-approċ ta' gruppi inkunu nistaw naħdmu iktar malajr u binqas spiża u biktar efficienza. Fuq il-sostituzzjoni biex inkunu nistaw nbidlu il-xejra, eh, aħna rajna anki il-sistema li rajna bl-evaluazzjoni ta' riċ, infatti il-ċifri eh, qed jonqsu anki ki jista' jqarraq xi ftit E, il-fat illi sustanzi riskjużi huma ħafna fuq is-suq, imma fil-fat ħafna e, e, sustanzi kimiċi ġewwa klassifikati bħala riskjużi u ġi kunsens fuqhom li huma fil fat riskjużi. Imma umbat saru il- l-lista ġdida. dan huwa proċess kif il-proċess ta' leġislazzjoni kimika jsir u dan biex innaqsu l-espożizzjoni għal dawn is-sustanzi perikolużi. U mbagħad għaliex ma neħdux azzjoni jekk eh, eh, rajna kemm hemm problemi. Imma l-idea hija e, illi nħarsu lejn iktar minn 40 liġi u naraw fejn hemm il-problemi. Il-problemi ġew identifikati imma l-fitness check hija miex biex natu soluzzjoni ma biex nidentifikaw il-problemi. L-azzjonijiet eh, se jiġu eh, definiti fil-fazi li ġejja din dak li ħatamer il-Kommissjoni eh, li jmiss u aħna ħerqanin biex nkunu naraw x'se jkun il-programmi bil-promissjoni ġdida U għax kif għal Karlo Pettinelli, aħna ma nistawx najdu iktar mill-li dak li għadna sissa, għax irridu nistennew eh, biex naraw x-setajt il-Kommissjoni ġdida. Fuq il-kwestjoni tal-strategija ta' ambjenti non tossiċi, danki din jaħtieġa skont il-programm ambientali, il-seba programm ambientali, programm AFAS, imma għadu fil-fat valudu, ma l-problema b'din l-istrateġija huwa li kif ġiet infasla biex eh, tiġi sviluppata kella nanomaterjali endokrinali u sostanzi eh, imħaltin. U bħalissa għaddej ħafna xogħol f'kull wieħed minn dawn il-kampi imma kif tistaw taraw mill-fitness check u jekk tiftakru so u jekk kelkom ċans ħarsu anke lejn il revizjoni tal-reach eh, jew anki hemm ħafna iktar minn dawn l-erba kwistjoni li semmejt. U l probabbilment se jkollna wkoll eh, indikazzjonijiet ħafna iktar wiesa u azzjoni ta' politika. Imma anki hawnhekk din hija ħaġa fidejn il-Kummissjoni li jmissu din u hemm possibilità illi eh, il sinjora e, e, von der Leyen eh, ħabbret azzjoni iktar eh, effettiva. U nista' nżid ukoll għal dak li għal Karlo fuq il-konformità marriċ il sustanzi illi eh, mumiex konformi skont hemm pjantazzjoni hemm maqbula mal-aġenzija u qegħdin nagħmlu emendamenti fuq l-annessi u billi namlu anki atti ta' implementazzjoni fejn se nżidu ċekk fuq is-sustanzi. Eh, se jkun hemm skrutinju iktar eh, qawwi u se jkun hemm anki kumpanija se jkun hemm anki klarifika legali fuq kif il-kumpaniji jridu itejbu u jaġġornaw id-dossiers tagħhom illi fihom jikkaratterizzaw e sostanzi li eh, jaslu fis-suq. U bekk inkunu nistgħu ntejbu il-konformità mal-leġiżlazzjoni u anki l-protezzjoni tal-ċittadini. Grazzi. Grazie, grazie anche eh, tal esametu zammejtu mal Kelkom ħafna risposti għemmek illi huma eh, tajbin għal eh, meta wieħed is 10 minuti. Ma forsi hemm xi kwestjonijiet li ma risposti. Għandi zewċ kelli moħra round li miss. Ma qabel ma naddu għal di forsi eh, kien mistoqsijiet ma ġew sodisfatti is-Sinjura e, e, Dalli l-ewwel. Grazzi, President. Jiena nixtieq nħares lejha l-kwistjoni minn punt ta' vista differenti. Għax naf li hemm il-kooperazzjoni industrijali bejn e, l-industrija kimika u l industrija oħrajn u qegħdin joħol u strutturi ġodda. Imma għat mannix enfasi bxirqa fuq politika li tiffaċilita il-bidliet fis settur kimiku illi jista verament eh, eh, jirsolvi eh, s-saħħa ambientali. Għanna bżon ta' strategija u efficienza u anki li wassal għal dekarbonizzazzjoni bil-nanoteknoloġija bluzu ta' CO2 anki bħala għalf uh, kimiku. Nishtejn kunnaf minnaħat tal-Kommissjoni Eh, kif jistennew li jissir din il-implementazzjoni eh, biex nkun nistaw eh, naraw fejn hemm sinerġi bejn il-skart, l-agrikoltura u il-sustanzi kimiki biex nipruvaw nejnu anki il-kunċett tal-ekonomija ċirkolari, ħaġa li naħdmu fuqa u ħaġa li l-leġizlazzjoni tista' verament tikkontribwixxi għaliha di u jista' jkollna sitwazzjoni fejn l-ekonomija ċirkolari tkun tista' tikkonsidera l-industrija kimika u li tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa Signora Rivazi. Grazzi, Sir President. Jien għandi bosta mistoqsijiet x'namel għalix eh, jiena kont fil-komitat tal-pesticidi fil-leġizlatur ta' qabel u kont qed naħdem fuq l-evalwazzjoni ta' riskju ta' sustanzi kimiċi. L-ewwel nett eh, kien hemm xi ħaġa li vera werritni f'das sajf għaliex l-EFSA, jiġifieri l-Aġenzija Sigurtà fil-Prodotti tal-Ikel, għamlet evalwazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi li fir-rigward tal-naħal. tal naħal u e, e, isu it-tossiċità kronika ta' pestiċidi fi żmien fuq il-naħal u e, l-istati membri ma ridux dan għaliex ridu innaqsu l-evalwazzjoni tar riskju bil-kompliċità tal-Kommissjoni għaliex il-Kommissjoni għamlet proposta ferm iktar um, dajfa Dan din hija xi ħaġa li vera hija rilevanti għal sustanzi kimiċi u l-evalwazzjoni tagħhom. E, qegħdin naraw li n-numru ta' naħal hija dejjem jonqos kull ma jmur. Imbagħad fuq l interpretenti endokrinali is-saħħa pubblika e, fi Franza, l-Ministru tas-Saħħa għam evalwazzjoni fuq il-popolazzjoni u hemm ħafna interferenti endokrinali li qegħdin jeffettwaw iċ-ċittadini dan ifisser illi ir-regolamentazzjoni Ewropea tagħna mhijiex rilevanti għaliex dawn l-interferenti nafu li għandhom konsegwenzi fuq is-saħħa u kulħadd huwa affettwat minnhom għaliex mhux biss fil-ikel jeżistu jew fil beni li nikkonsmaw imma daw qegħdin kullimkien. Għalhekk maħniex qegħdin ikunu stretti bizzejed biex niprojbixxu l-użu ta' dawn is-sustanzi. Issa għandi tħassib ieħor jiena nixtieq li ntejbu il liġi dan huwa fuq il-beni tal-konsum pereżempju. Jiġifieri aħna ma nistgħux inġelu l-industrija eh, tpoġġi jammettu eh, eh, xem fihom dawn, rajna li dawn fihom mbagħad il-pestiċidi fihom, kimika tossika fihom. Issa, ħafna affarijiet jeżistu daw l-interferenti endokrinali u dan mhumiex mhux indikat fuq il-etiketti interferenzi endokrinali fil-medicini, fl-ikel, fil-vaccini, kullimkien. Jena nishtiq li l-Kommissjoni tajt li rridu eh, nil-leġislaw fuq il-nano partikoli. Pero tiftakru xġara fizmin ta' Reach, indunajna li Reach kienet edha tati il-reġistrazzjoni, l-industrija kienet edha tpoġġi dejna sostanzi fl-ambjent anki jekk id-dossier kien għadu maġġiex finalizzat. Dawn huma affarijiet li jridu nbidlu ma nistawx nawtorizzaw sostanzi kimiċi jekk id-dossier ma jkunux eh, ikkompletati għalix għaliex imbagħad il-sistema tkun difettuża. Intom, eh, eh, wis eh, tħulin ma l-industrija jiena naħseb illi fuq livell ta' kommissjoni tal-Parlament maħniex sodi biżejjed għaliex la darba dawn il-sustanzi eh, ikunu eh, rilaxxati fl-ambjent un bat dan ikollhom impatt fuq is-saħħa tagħna u kulħadd imut bil-mart serju bħal kanser. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi u koll il-Kommissjoni tal-li podġew dan il- uh, il-punt fuq l-agenda u grazzi għal rappresentanti tal-Kommissjoni li taw it-tweġibiet tagħhom. Mistoqsija provokatorja intom għattu li l-industri ma tantxu maħer għana kif għadha semmit e, il-kollega tija Rivasi. u għattu li tibżaw u koll illi l-istati membri li għedin jihdu inizjattivi wahedhom u ma xorta waħda mhux biżejjed tkellimtu dwar l-industrija, tkellimtu dwar il-gvernijiet u l-partijiet ikkonċernati hemm kategorija ta' persuni illi jistgħu jagħmlu ħafna pressjoni fuq eh, l-industrija permezz tal-vot u hawnhekk qed nirreferi għall konsumaturi kif qal il-kollega Peter Lise il-liġi tista tagħti formulazzjoni binarja ta' eh, proibizzjoni autorizzazzjoni imma jista tista wkoll ikun fija formazzjoni eh, li ġifiri li tinforma l konsumaturi l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi li qegħdin jitolbu tal-sistema ta' tikettar fuq il-modell ta' Nutri-Score li huma adottawh malar ħafna sabiex ikollhom informazzjoni u deċiżjoni tal-konsumaturi fir rigward tal-prodotti li jużaw. Għalhekk jiena nixtieq inkun naf jekk l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi fl-Ewropa eh, eh, jifmux biżejt f'dan il-proċess leġislattiv sabiex din tkun verament rilevanti u jekk intomx biħsiebkom toħolqu sistema li tagħti informazzjoni lill konsumaturi permezz ta' skor u ta' tikettar ġust fil-rigward tal-prodotti prodotti li jużaw. Three speakers who have asked a question in the previous round, I'm going to suggest that uh, Zommu mistoqsijiet osra biex il-kollegi tal-Kommissjoni kun jistagħtu risposti taħħom fil-ħin. Iva, jena għandi mistoqsija qasira ħafna. Jena l-għonet taqsejt fuq il-proċedura fast track fil-sustanzi perikolużi. Intom tirrakkomandaw fl-Unjoni Ewropea li konna din il-proċedura fast tracks meta nsibu dawn is-sostanzi perikolużi individuali. Naħseb li jista' jgħinna ħafna għax mhuwiex faċli il-wieħed l leġislazzjoni b'dan il-mod. Tieni punt, jiena min iżgur li fibtkom, intkom set waqfu l-gvern danis jew le li jipprojbixxi sostanzi li edin jidħlu flikel. Nishtiq inkun naf dawn qed jippruvaw jipprojbixxu is-sostanzi eh, eh, fluoride. Iva, eh, Signora Paulus, anki jien għandi mistoqsija qasira, jiena nixtieq ninsisti fuq l-istrateġija tal-ambjent non tossiku illi ġi illi sar bħala ħtieġa legali fil-qafas legali U jiena ma nistax nifhem kif intkom mintkomx qegħdin taħt moħdana biex ikonna ambjent eh, bnin għal persuni u għall ambjent. U anki eh, kwestjoni ta' riċ, eh, imma anki affarijiet oħra li semmejt, jiena tlabt li kunem azzjoni mux risposta bħal ma nafux se tagħmel il-Kummissjoni ġdida. Ilkom erba' snin Eh, tħarsu tamlu eh, skrutinji fuq u timmonitoraw dawn id-deċiżjonijiet fuq il-interferenti eh, endokrinali u mandkomx risposta fuq l-azzjoni li l-Kommissjoni tista' tieħu. Jina, dina kif nista' ngħid minn ma nkun pastaza. Jina nistenna però minn naħa tal kommissjoni illi tagħmel il-ħidma tagħha. Is-Sinjura <laughs> Ħażekamp. Grazie. President, nishtiq ringrazja il-Kommissjoni tar risposti, pero għadhom vagi ħafna. Waħda mir-risposti fuq eh, eh Kromio 6 Dinja problema x l-industrija eh, eh, essi tħoss li l-leġislazzjoni ġdida hija ċessiva u tagħmel ħafna lobby kontra taħħa u, u dina propju hija raġuni illi aħna għanna nisimaw minna għanna jkollna l-opinjoni ta' riċerkaturi indipendenti u mhux persuni li għal eh, għaddejat politiċi tagħhom jew għal raġunijiet oħrajn jatuna eh, opinjonijiet eh, fuq naħa jew fuq laħa, eh, fuq l-oħra. Inti taqbel mal-Komitat tal-Pestiċidi illi hemm bżonn ta' dawn il-bidliet u intkom x'għandkom f'moħħkom tagħmlu u meta. U fl-aħħar, l-aħħar Sinjora Gutelan, Grazzi President, anki grazzi għal kommissjoni ma naqbel mal-kollegi illi xieħut mill-risposti ma kienu xċari bizzejiet. Imħabba situazzjoni gravi li għanna għoddimna u jina nishtiq nirrepeti mux biss dak li semmit il-kollega illi hemm bżonn eh, naraw l-istrateġija għal ambjent non tossiku, non tossiku, inna nistennew ħafna review u miex ħaġa serja li ma prezentajtu iex għadkom. U dana anki lejn iċ-ċittadini li għandhom ikunu jafu illi aħna neħdu bis-serjetà il-protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-ċittadini. U nixti anki ngħid e, nitkellem fuq is-sitwazzjoni gravi fuq il-interferenti e, endokrinali. Aħna għandna studji li juru li hemm rabtiet ma marti, mart eh, gravi u problemi ta' fertilità fl-istati membri. U għatkellimt eh, reċentement ma' professur fejn kien hemm studju fuq n nisa tqal u u kellhom eh, effett u anki nisa illi kellhom problema bil-saħħa tal tar ta' trabi tagħhom meta jitwildu. U hemm rabta ċara bejn dawn il kazijiet u l-interferenti endokrinali. Din hija ħaġa importanti għal ġenerazzjonijiet futuri. In-nies se jiġġudikawna aħna jekk aħna eh, se jiġġudikawna jekk aħna prodiġenix jew led dawn il-persuni, dawn it-tfal. Eh, eh, irridu niproteġu soċjetà kollha kemm irridu niproteġu fl-ilma fl-ilma ta' xorb, fil-kosmetika, fil-plastika u fil-ħajja ta' kuljum għarridu għanna bżon ta' iktar risposti fuq kif idkom għandkom intenzjoni ta' ġixxu meta niġu għall-interferenti endokrinali. Grazzi. Essa nati il-mikrofonu l-Kommissjoni eh, smajtu li hemm ħafna tħassib fil-Kumitat din Eh, kwestjoni ta' fiduċa fondamentali ta' ċittadin li jkollhom fiduċa fil-prodotti li jixtru eh, bil likel u bil-ilma espożizzjoni għal eh, sostanzi nitlobkom, provaw irrispondu il-mistoqsijiet kollha tal-kollegi. Naf li ħaġa diffiċli, intkom tajtu risposti ġenerali, pjuttost ġenerali, però l-kollegi nishtiq li huma jihdu ma ridux eh, li jihdu li jitinqu minn dan il-kumitat bis-sensazzjoni eh, li għatem minacċi fil-ħajja tagħna. Eh, natikom il-mikrofonu risposti. Iva, grazzi. Però l-ewwel nixtieq nagħmel kumment ġenerali. Aħna mhux illi aħna ma rridux inkunu ċari, imma Il-kwestjoni hija li ma nistgħux aħna naddeċipaw se jkun il-programm tal-Kommissjoni li jmiss. Għax aħna sissa għandna president, president eletta fil-alleanza politika ta' din il-presidenti kwestjoni tal-ambjent u protezzjoni ta' ċittadini eh, fuq il-Green Deal li tifoka mhux biss fuq il-klima ma anki fuq l-ambjent għandna anki kapitoli oħrajn. Per eżempju li niproteġu l-ħajja ta' Ewropea, eh, eh, il-mod ta' ħajja Ewropea u l-pop u l-nis, dawn huma linji gwida, dawn mhumiex programmi. Allora biex nidħlu fid-dettalji u ngħidu x'se tagħmel il-Kummissjoni għandna bżonn li qabel ikun hemm eh, kummissjoni f'posta <coughs> u nittama nittamaw fl ta' Novembru Umbat wara nkunu nistaw niddeċidu u nieħdu impenji fuq dan se nagħmlu. Għalissa huwa impossibbli li ngħidu eżattament se tagħmel il-Kummissjoni. Għajkarna naqas biss nafu eh, eh, li ma ħatkun il-Kummissjoni u l kummissarji u xi programmi hemm, però nista' nagħti risposti fuq xi ħut mill-mistoqsijiet l għonet li Sinjura Dalli fuq l-industrija. Għat hemm ħafna xisir fuq l-ekonomija ċirkolari, però jiena naħseb illi il-ħidma li għamilna f'dawn l-aħħar ħames snin hija diġà ħafna. Ħames snin ilu kien hemm ħafna nies illi laqas biss ma kienu jafu xi tfisser il-kelma ekonomija ċirkolari. F'din il-kummissjoni kien hemm ħidma kbira, pereżempju aħna eh, nitkellmu fuq il-plastika Eh, fil-plastika kien hemm strateġija, inizjattiva, kien hemm leġislazzjoni, direttiva fuq il-single eh, use plastics u il-flixken li dija waħda mill-ikbar tħassib għall-ambjent u mux se jkun hemm iktar skart, ma se jkunu materjali sekundarji fil-qafas tal-ekonomija ċirkolari f'din il-Kummissjoni kien hemm komunikazzjoni fuq il- fuq il- Eh, il-tranzizjoni bejn eh, eh, il-materjali li jisiru materjali sekundari mm, flok card. Imma huwa fidejn il-President eletta li tkompli il-ħidma tagħhom fuq l-ekonomija. Fuq il-mistoqsijiet speċifiċi fuq il-kwestjoni ta' Danimarka. Jena sinċerament ma nafx eh, fiex wasalna jekk hemmx notifika jew le, imma dawn huma każijiet fejn eh, emmijiet ta' każi bħal daw fil-Kommissjoni u hemm proċedura stabilita li jiena minix informat fuq dawn il-każijiet speċifiċi. Issa l-mistoqsija li saret bil-Franċiż fuq il-tikketti fuq il-prodotti tal-ikel u Nutri-Score, il-Kommissjoni ilha taħdem fu eh, tikketti tal-prodotti tal-likel għanna diġa informazzjoni dettaljata ħafna fost liktar avvanzata ta' dinja ma dak li huwa nieqes huwa ċertu sintesi ġifiri l-elementi u l-ingredienti kollha qegħdin hemmhekk, però għadna ma ġbarnjonx flimkien ġifiri waħda mill-proposti illi qiegħda eh, fuq il-mejda bħalissa propju f'dan ir-rigward. Diġa sar studju fuq dan suġġett hemm ħafna possibilitajiet mhux biss in nutri ieħor u naħseb il-Kommissjoni il-ġdida trid eh, tista' til-konklużjonijiet li ħarġu mill-istudju u jekk hemm lok għal proposta eh, għal proposta leġislattiva u jekk iva flima direzzjoni. Jena bħalissa ma nistax najt se jiġri il-qoddim imma nafli xol tal-bazi diġa sar u għalek nistan immaġina li l komissjoni il-ġdida se jkollha l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tkun tista' tħaffef u tkompli b'dan ix-xogħol. Issa nagħti il-kelma lill-kollega tiegħi. Rather briefly, I owed also the answer on, uh, on the waste that was asked anke fuq eh, il-mistoqsija fuq l-iskart li saret qabel Nista' ngħid illi l-liġijiet il-ġodda fuq il-klassifikazzjoni ta' l-iskart u d-deċiżjonijiet daħlu fis seħħ is-sena li għaddiet għad iridu jiġu trasposti mill-Istati membri u la darba dan isir ikun aktar ċar eżattament x'inhu skart perikolus u x'mhuwiex. Irridu niforzaw il-leġiżlazzjoni niżgura li kulħadd qed jagħmel dak li suppost qed jagħmel imma hija liġi illi Għada ma ġietx trasposta bisħieħ mill-istati membri, sempliċement għaliex xad baqalom żmien biex jagħmlu dan dwar il-Kommissjoni eh, li hija eh, laxka fuq il dak li qed jiġri min-naħal. Hawnhekk nindirizza din l-istess mistoqsija lil kollegi tagħna fil-Dipartiment tas-Saħħa, però iva huwa minnu illi il-numru tal-popolazzjoni tal-pollinaturi tad insetti dakkara fl-Ewropa qiegħed eh, verament jonqos għalhekk żgur li trid tittieħed xi forma ta' azzjoni għaliex is-sitwazzjoni hija vera waħda imwera. Imbagħad kien hemm żewġ mistoqsijiet oħra wieħed fuq il-nanomaterjali li semmet is-Sinjura Rivazi. Il-tibdil fir-rekwiżiti taħt riċ reġistrazzjoni ta' sustanzi u eh, eh, eh, sustanzi oħrajn Eh, jgħidu li ma forms irridu jkunu reġistrati u kif skont ir-regolament REACH. U bekk ikonna ferma aktar informazzjoni dwar fejn huma nanomaterials eh, u dan mbagħad iwassal għall analiżi tal-proprjetajiet u karatteristiċi tagħhom u jekk humiex ta' periklu għall-ambjent u jekk iva kif Fu l-interferenti endokrinali dawn Eh, ma' msemmijin mis sinjura von der Leyen eh, u bħala aspetti li trid tindirizza il-Kummissjoni adottat strateġija għall interferenti endokrinali fl-aħħar sena u eh, hemm xogħol li huwa dej bħalissa fost il-miżuri hemm kontroll tal-idonejata fil-, fil fil-liġi fejn l-interferenti endokrinali huma indirizzati jekk hemmx konsistenza, loġika fl-intervent legali u dak il-riżultat jista iwassal għal bidliet fil-leġislazzjoni, pero l-ewwel irridu nistennew ir-riżultat. Nifratteb aħna se noħol u pjattaforma fuq eh, l-interferenti endokrinali ġifir l-informazzjoni tkun miġbura koll hemmhekk u kull min irid ikun jaf xi ħaġa dwar l-interferenti endokrinali jista' jmur ifittex hemmhekk. Ġifieri se jkun hemm ħafna formazzjoni disponibbli li fuq jistaw jistgħu jkunu bbażati d-deċiżjonijiet li jittieħdu fix-xhur li ġejjin eh, qed jkompli xogħol eh, fuq l-interferenti endokrinali għabbażi ta' din dan il-kontroll l idoneità li jista' jwaslu mbagħad għal bidliet anki fil-liġi. Grazzi. Naf li eh, intom limitati fil-mod kif tistaw twieġbu, aħna ħadna nota ta' dak li għattu, eh, ħadna nota tal-wedit li għamlet il-Senjura von der Leyen u eh, se nieħdu nota u koll tal-tħassib li aħna esprimejna u it-tweġibiet li tajtu intom L-unika ħaġa li nistanajti għalli aħna ħafna drabi nsibu ruħna f'sitwazzjoni li bejn il-mandati il-kummissjoni li tkun se eh, titla eh, tħoss illi ma tistax tibqa taġixxi fl-aħħar sena tal-mandat tagħha. U eh, mbagħad ikun hemm perjodu ta' żmien fejn isiru ħafna valwazzjonijiet però ma jsir xejn dwarhom dawn għaliex ma jkunx hemm biżejjed żmien irrid ikun hemm mod iridu nsibu kif eh, nistaw nizguraw illi dak illi aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk ma jintilifx um, fi tranzizzjoni ta' uh, minn kummissjoni għall-oħra. Iva naf li mhux dejjem faċli li wieħed jidher quddiem eh, komitat, però grazzi ħafna tweġibiet li tajtuna llum u grazzi tal-li ġejtu tqataw ftit ħin magħna. Thank you, colleagues. Um, Grazie, kollegi. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda li skambju ta' idejat mal-Orti Ewropea tal auditori fuq rapport speċjali 7 barra 2019 azzjonijiet fl-Unjoni Ewropea għal kura tas-saħħa transkonfinali għanna Sur Peter Welsh mana mill-Orti Ewropea tal-Awdituri mbagħad il-kollegi jkollhom l-opportunità li jagħmlu il-mistoqsijiet tagħhom. E, Eventwalment jiena jkolli inċedi posti hawnhekk. E, allura Sur Welsh jiena natik il-kelma għal 10 minuti. Grazzi ħafna. Huwa verament unur għalija li nkun eh, hawnhekk magħkom nixtieq nifraħ lit tim illi ħadem fuq u dan għamlu biċċa xogħol eċċellenti u nixtieq ukoll nirringrazzja lill kummissjoni għaliex il-Kummissjoni ħadmet b'mod kostruttiv u professjonali ħafna tul il-proċess anki meta aħna ma konniex 100% konvinti mill-azzjoni illi ittieħdet però xorta waħda nemnu illi il-Kummissjoni verament ħadmet b'mod eċċellenti magħna. Peress eh, li l-Parlament eh, huwa ġdid, ħanajdilkom x'inhu ir-rwol tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Aħna Eh, għanna responsabilta li niċċekjaw u niverifikaw l-accounts, noħorġu bi proposti u nixti nindirizza l-axar pont jena id-direttur tal-Kamra li hija responsabli għal eh, l-użu sostenibli ta' rizorsi naturali. Napprezzaw ħafna xogħol li qed tagħmlu intom hawnhekk eh, l axar darba li ħriġna rapport fuq is-sigurtà tal-ikel u l-kimiki li hemm fihom u bħalissa għanna rapport li għedin naħdmu fuq u fuq il-pesticidi nittama illi dawn u koll se jkunu ta' interess għal komitat ta'kom il-kollegi ta'kom se jieġu għawnek aktar tard illum biex jisimaw l-sur li kummissarju Vella ġifiri aħna nieħdu interess kbir fix xogħol illi tagħmlu intom u nittamaw illi xogħol li nagħmlu aħna eh, huwa rilevanti għalikom mela dar rapport rettjara jara fejn il-Kummissjoni u l-Leġislazzjoni Ewropea huma ambizzjużi u rridu jindirizzaw kwistjonijiet diffiċli ħafna ħarisna lejn l-implementazzjoni tal-direttiva dwar il-kura ta' saħħa transkonfinali fl-istati membri rajna riz-rizultati nkisbu f'termini ta' skambju transkonfinali ta' data dwar is-saħħa li xi ħaġa msemmija fid-direttiva imma dan huwa eh, proġett illi imur lura għal xi 10 il sena u mbagħad fl-Unjoni Ewropea fuq il-Mart rari biex naraw jekk dawn l-azzjonijiet joffrux valur. Dan ukoll kollu xogħol illi ilu l imbeda madwar 10 snin ilu. Mela dan eh, dak li għandkom fuq l-screen bħalissa forsi ma tantx jinftijem faċilment, pero sempliciment aħna ridna nispjegawkom kemmu diffiċli dak li qegħdin nippruvaw niksbu dawn juru il- ċifri għal flussi ta' pazjenti minn ġurisdizzjoni għall oħra skont id-direttiva hemm ċertu limitazzjonijiet fuq il-ċifri, ċifri ta' Franza li eh, jirrappreżentaw żewġ terzi tal-fluss il-barra bejn il-pazjenti ma setawx għamlu distinzjoni bejn dawk li eh, morru pajjiż ieħor taħt id-direttiva u oħrajn taħt ir-regolament dwar is-sigurtà soċjali. ċerti stati membri ma tawniex l-istatistika tagħhom imma tistgħu taraw hawnhekk li hemm movimenti komplessi ħafna li qegħdin iseħħu u anke movimenti bilaterali ta' pazjenti. Pero miex xi ħaġa faċli li wieħed jindirizza f'termini ta' proċeduri u anki ta' IT. Aħna ħarrisna lejn il-monitoraġġ li qed tagħmel Kummissjoni tad direttiva rridna naraw kif qed tiffaċilita biex um, ikun hemm skambju effettiv tal-data tal-pazjenti u anki inizjattivi għal mart rari fostom il network ta' Referenza Ewropej u pjattaforma Ewropea. Hawnhekk daqqatajn tal dak li aħna skoprejna Mela, fuq l-ewwel punt nista' ngħid li dan sar iktar diffiċli li ngħid l-affarijiet mixin ħarri taħt il-punti tnejn u tlieta. Mela ħa ngħidilkom nipprova nispjegalkom x'sibna. Informazzjoni l pazjenti dwar id-drittijiet li għandhom f'kuntest ta' kura tas-saħħa transkonfinali mill meta daħlet fil-seħ direttiva kien hemm bosta elementi li l-informazzjoni mhijiex kompluta jew mhijiex ċara biżejjed għal pazjenti dawn huma kommenti illi kemm il-Kummissjoni u anke il-Parlament bdi jaħdem fuqhom fil-frar ta' sena li għaddiet, iva naħsbu illi eh, mhuwiex faċli li wieħed jispjega lil pazjenti xi drittijiet għandhom meta jista' jkunu jaqgħu taħt iktar minn liġi waħda. L-esperti għallulna li ħasbu li l-NCPs jistaw jgħatu informazzjoni aħjar dwar eh, il-networks ta' referenza għal-mart rari u eh, dinja xi ħaġa illi aħna wkoll indikajnija fir-rapport. Il-rakkomandazzjoni tagħna huma li l-Kummissjoni għandha tagħmel iktar tagħmel iktar biex tappoġġa x-xogħol tal-NCPs il-punti nazzjonali ta' kuntatt nafu illi kienem il-toolbox tal-2018 illi kienet utli u eh, li kienet svilup pozittiv sabiex l-NCPs jisiru aktar eh, disponibli għal biex jagħtu l-informazzjoni lil pazjenti ma nixtiequ li l-Kummissjoni tagħmel follow-up fuq l-użi li qed isir minnhom u l-Kommissjoni għandha tieħu suġġerimenti tal-esperti bis-serjetà li l-networks Ewropej ta' referenza għandhom ikunu koperti fil-websites tal-NCPs u tagħti xi gwida fuq dan il-punt. Mela dawk huma sejbit tagħna u rakkomandazzjonijiet fuq it-tieni punt l-iskambji transkonfinali ta' data fuq is-saħħa. Jiena hawnhekk nifhem u nader lill-Kummissjoni għaliex jekk wieħed jaħseb ftit dak, dwar dawk il-flussi komplikati ta' pazjenti minn pajjiż għall ieħor mhijiex ħaġa faċli illi ġiba żewġ din u eh, hemm bżonn ta' ġestjoni ta' dan il-proġett illi jkun verament brillanti. Il-Kummissjoni ma kisbitx dak illi tamat li se tikseb fil-fatt meta aħna spiċċajna ir-rapport tagħna u forsi dana għadu minnu llum il-flussi trasconfinali ta' data permezz ta' din is-sistema jgħaddu biss mill-Finlandja sal-Estonja dakollu. kollu jiġifieri l-użu mifrux ta' din l-arkitettura għadha ma saritx realtà. Ħafna stati membri jippreferu jirċievu id-data imma meta spiċċajna il-verifika tagħna eh, ma kienx hemm stati membri illi għandhom it-tamir meħtieġ biex jibatu huma id-dejta tagħhom li xi ħadd ieħor. Jiġifieri din mhix xi ħaġa li rnexxiet daqskemm Eh, ittamajna fil-bidu. Naħseb illi il-Kummissjoni kienet eċċessivament ottimistika meta nediet dal-proġett u ma prezzaċ b'mod xira kemm kienet se tkun xi ħaġa diffiċli illi titwettaq fir-realtà sabiex tħejjiruha għal aktar um, skambji transkonfinali ta' data dwar is-saħħa fil-futur, il-Kummissjoni trid tifhem eżattament x'għamlet u tara jekk l-azzjonijiet li ħadet offrewx soluzzjonijiet kost effettivi u jekk tejbux is-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa b'mod sinifikanti titejjeb ukoll il-flussi ta' informazzjoni u ta' data bejn l-istati membri dan ukoll huwa importanti ħafna u issa hemm kwistjoni tal-mart rari, kwistjoni illi eh, tqanqal ħafna mazzjonijiet u naħseb li l-kol kemm aħna nixtiequ illi jsir ħafna progress fuq għad is-sitwazzjoni mill-2008 il-Komissjoni bdiet taħdem fuq eh, din eh, sistema li RNs kienu parti sinifikanti mill-istrateġija mill-bidunet, però issa s-sostenibilità tagħhom hija medda. U l-ħolqien ta' dawn in-networks li kollok eh, proċess li permezz tiegħu il-partners ikunu monitor kontrollati sir verifika tagħhom. U aħna ma nafux eżattament xem fil-futur għalihom dawn in-networks. Għandhom qafas ta' finanzjament illi mhuwiex ċar daqskemm jista' jkun u għalhekk il-futur tagħhom mhuwiex ċar Aħna nixtiequ li l-Kummissjoni tevalwa r-riżultati tal-istrateġija tagħha u tara jekk din hiex l-iktar strateġija xirqa għal futur jekk hemm bżonn li tkun um, adattata jew mibdula ftit jew inkella ħafna. Trid ukoll toħroġ suġġerimenti għal kif nistaw nindirizzaw l-sfidi li qed jiffaċċaw l-ERNs u jekk dawn l-ERNs se jibqgħu kif inhuma hemm bżonn li jkun hemm mekkaniżmu ta' finanzjament li jkun aktar sempliċi u trasparenti. Sar xi ftit progress floqsma sinifikanti um, tal-implementazzjoni tad direttiva tbaqa' ħafna li jrid isir jiġifieri l-evalwazzjoni u verifika tal-affarijiet li saru naraw jekk huwiex l-aħjar mod kif niproċedu fil-futur kont qed naqra dokument fuq da suġġett li nħareġ fi frar mill-Parlament u naqbel mal-konklużjonijiet tal-Parlament li din l tip ta' evalwazzjoni trid tqis ir-riżultati u l-impatt fuq il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti ikkonċernati. Nittama li rapport illi ħriġna aħna jista' jinforma dan il-proċess u jservi ta' kontribut kostruttiv f'dan id-dibattitu. Grazzi. Mela, Iva? Grazzi, ħafna. Għal eh, prezentazzjoni tiegħek il-rapport tal-implementazzjoni tal-Kommissjoni uh, eh, wera bitċar illi il- uh, Eh, servizzi tal-kura tas-saħħa trasconfinali ma tantx qegħdin jaħdmu sew. nafu li l kummissjoni ħadet xi inizjattivi però ma rnexxiliex tikseb planijiet tagħha permezz tal-inizjattivi li ttieħdu. Irid isir użu aħjar ta' sistemi illi jeżistu diġà U din hija wkoll kwistjoni ta' użu sostenibbli ta' rizorsi naturali. Hemm ħafna potenzjal f'dan is-settur tal-kura tas-saħħa illi rridu nużaw ħaħjar. ħafna pazjenti laqas jifmu eżattament x'inhu ma' drittijiet tagħhom f'dawn is-sitwazzjonijiet u għalhekk imbagħad il- Is-servizzi transkonfinali għall kura tas-saħħa ma tantx jintużaw. Il-Qorti tal-Awditurji Ewropea um, u rrit illi huwa biss hemm biss stat membru wieħed illi qed eh, jagħmilha possibbli għal pazjenti tiegħu li jiġu li jirċivu trattament għal mar tagħhom f'pajjiż ieħor. Eh, kolli ngħid illi fis-settur diġitali hemm bżonn illi isir ferm aktar progress għaliex ħafna mill-potenzjal hija tinħela Jena nishti nirringrazzjakom għal eh, prezentazzjoni, naqbel mal-konklużjonijiet u mal-rakkomandazzjonijiet u rridu inħeġġu l-Kummissjoni l-ġdida biex tkun iktar ambizzjuża f'dan ir-rigward. Grazzi. Uh, thank you very much for your presentation. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tagħkom l tajba għandi tliet mistoqsijiet l-ewwel net nemmen bisħiħ illi għandna nistabilixxu ċentru speċjalizzat għal mart rari fl-Unjoni Ewropea, ċentri li għandhom jiġu integrati fin-netwerk ta' referenza. Nixtieq inkun nafa liema huma xkiel illi spjegaw -il L-iskeraġ għastant kajman ta' dawn iċ-ċentri hija ħasra li hemm żewġ sistemi ta' sistemi ta' saħħa li jeżistu parallelament. Kif nistgħu ntejbu l-aċċess tal-informazzjoni tu kont tissemmi l-punt ta' konta nazzjonali iżda għad hemm ħafna xogħol x'namlu sabiex ikollna aċċess għal mediċina trattament mediku u mod partikolari u dan id-disemmejtu il-pazjenti b'mart rar ċittadini kollha wkoll sabiex nigarantixxu opportunitajiet indaqt għad-dijanjosi it-trattament għal pazjenti kollha fl-Unjoni Ewropea. It-tielet net xi stati membri qed jippretendu li l-Kummissjoni tagħti appoġġ sabiex ikun hemm regoli ċari għan netwerk ta' referenza Ewropea dwar referenza tal-pazjenti Nħtieġu anki din l-għajnuna sabiex nil-qoftejm fuq il-forum ta' għajnuna proftuti mill-istati membri l-network ta' referenza. Taħsbu il l-Kommissjoni għanda iż-żid ma' din il-ħidma fil-fatt għandi zit mistoqsijiet iżda għafaw. Grazzi għat wġibit. Uh, thank you. Uh, Madam. Grazzi, is-Sinjora Kolon. Grazzi ħafna għal prezentazzjoni ta' kommela fuq il-kura tas saħħa trasconfinali intom fir-rapport għattu li direttiva kienet ambizjuża imma il riżultati għadhom mhumiex qegħdin iħossuhom iċ-ċittadini li ħasra. Iva, żgur li hemm problema fl-implementazzjoni min-naħa tal-Istati membri, imma eh, irrid naraw kif nistgħu ngħinuhom nafu li l-iskambju ta' informazzjoni hija xi ħaġa li tiddependi mill-rieda tal-Istati membri, imma l-Istati membri mhux kollha qegħdin fuq il-network. il network għalhekk kif nistgħu namlu eh, eh, nagħmlu tajjeb għal dawn id-differenzi li jeżistu mistat membru għal ieħor fuq iċ-ċittadini hemm bżonn li huma jkollhom informazzjoni bħal pereżempju eżempju il-prezzijiet tal-mediċini, il sistema tas-saħħa, l-kopertura, il-rimbors, etc. Dan huwa verament importanti u rilevanti għal dawk li huma morda b'mart rari u li ma jistawx jirċivu trattament f'pajjiżhom biex nifaċilitaw l-affarijiet tal-ċittadini u sabiex nieħdu deċiżjonijiet tajbin eh, x'taħsbu li forsi jistgħu noħolqu sistema eh, tal-IT li tkun protetta eh, li tat informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-mediċini f'min pajjiż għal ieħor sabiex jittieħdu deċiżjonijiet tajbin. Mbagħad peress taħsbu li direttiva illi eh, hemm bħalissa diġà tikkontribwixxi u eh, jekk hemm jekk dawn l-idejat li jiena mhux eh, appoġġjati mill-Istati Membri mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, grazzi għal prezentazzjoni preċiża u pjuttost umli fuq dan is-suġġett. In-networks fuq il-mart rari jirrappreżentaw suġġett fejn il-livell Ewropew huwa meħtieġ tassew mill-pazjenti speċjalisti fil-kanċer fil-fatt hawnhekk insemmu l-iktar każijiet rari u fosthom ta' tfal u hija ħasra li dawn in-networks il-ġejni tagħhom mhux ċar. U nixtieq iktar ċarezza dwar l-eżitazzjoni tagħkom. Okay, uh, Madam Spurek, uh, please. Signor Spurek. Uh, thank you very much uh, and thanking Grazzi ħafna. Grazzi l qorti tal-awdituri għal-rapport siwi e tagħhom nixtieq nisħaq fuq fatt wieħed kont l-aħħar informazzjoni Eurostat 3.9% ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu kienu qed jgħixu f'pajjiż differenti minn dak ta' ċittadinanza tagħhom. Iżda 0.5% ta' ċittadini skont ir-rapport usaw is-sistema taħt id-direttiva tas sistema tas saħħa transkonfinali tal-2011 dan juri li sistema attwali effettivament l lura li ċittadini milli jiksbu aċċess għall lajnorti ta' ta' tiħor. Ma nafx jekk dan ġiex analizzat fit fassil tar-rapport. Imman tunu għamara Rivasi. Signor Rivasi. Grazie, Sir President. Grazzi għal dik il-prezentazzjoni. Jiena kelli mistoqsija meta rajt l-slides tiegħek kien hemm indikat il-flussi minn pajjiż għal ieħor jiena xtaqt li nadan. dan pereżempju n-nies illi qegħdin fl-Iżvezja u fin-Norveġja x'imorru jagħmlu Spanja minħabba l-prezz Għax dan huwa importanti li tajdittuna din l-informazzjoni, jew inkella hemm starijiet aħjar, jew inkella qegħdin eh, huma pensjonanti u jgħixu Spanja. Hemm bżonn li koldi kollok din l-informazzjoni biex wieħed jifhem aħjar. Eh, u ma kienx hemm informazzjoni dwar Franza, forsi ma batnilkomx l-informazzjoni aħna. Mela, ħaġa oħra mbagħad jina għalija il-kura trasconfinali nara per eżempju għal ċertu tip ta' mart. Um, per eżempju fil-Ġermanja ma kienx ma kienux qegħdin jagħtu diagnostika eh, simili għal dak li tkun qed qiegħda tingħata fi Franza għal ċertu tip ta' mart u fuq Rocks fej kien hemm flussi trasconfinali hemmhekk ukoll għaliex aħna nafu li kellna problemi bil-Votirox in-nies kienu qegħdin imorru jixtru mediċina oħra fil-Belġu fil-Ġermanja u fl-Ispanja. fil belġju fil ġermanja u fl fil fil ġermanja u fl ispanja u jiena nishti nixtieq ukoll insemmi l-iskarsezza tal-mediċini għaliex bħalissa ntom tafu li għandna 600 medicina, tip ta' mediċina li huma skarsi għaliex jew għax hemm gruppi li jixtru eh, il-kumpaniji farmaceutiċi illi jipreferu jbijaw dawn il-medicini fejn jiswew iktar, jew inkella minn nuqqas għaliex il-laboratorji ma, ma, ma, ma tantx baqalhom żmien biex jikompli jipproduċu taħt il-privattivi u għalhekk iridu qegħdin jistennew din hija problema li tolqot il-pajjiżi Ewropej kollha proposti u l-ordu tal-awdituri għanda tajdenna li hemm bżonn li jagħmlu kif għamilna eh, kif għamlu fl-Istati Uniti eh, dal dawn il-mediċini li qegħdin jiġu prodotti minn ċentru wieħed għaliex iktar minn 80 eh, fil-mija tal-mediċini qed jiġu prodotti fil-Azja. U dena imur l-lin sempliciment mill-kura tas saħħa jekk wieħed laqqas għandu il-medicini li għandu bżon fil pajjiżi Ewropej, mela allura irridu niproduċuhom kif qegħdin jagħmlu l-Istati Uniti għaliex l-istrateġija tal-privat mhijiex l-istrateġija tal-pubbliku. Għajd li x'taħseb dwar dan? List tal-aħħar iżda mhux l-inqas is-Sinjora Koċinska. Li ħajkonna kellim ieħor wara. Mela, grazzi ħafna, Sir President. Grazzi ta' dan id-dokument u għal-ħidma illi kienem fil qorti tal-awdituri. Fl-assistenza transkonfinali huwa meħtieġ li nidverifikaw l-effettività tal-leġiżlazzjoni. Rridu naraw t tweġibiet li toffri l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea fl-opinjoni tiegħi teħtieġ iż-żid u s-saħħa din il-forma ta' assistenza tas saħħa naf li dimensjoni transkonfinali hija pjuttost ċkejkna meta tqis l-għajnuna li tingħata mill-pajjiż fil-pajjiż. Però neħtieġu naħdmu b'mod set armonizzat. Sabiex din it-tip ta' għajnuna tkun ta' benefiċċju għal ċittadini Ewropej li nappoġġa l-teknoloġija tas-saħħa il-komunikazzjoni u l-informazzjoni li tingħata gwart ta' dan is-settur fl-opinjoni tiegħi. Hemm rabta fil-qrib ma' s-saħħa li xija bażi għal skambju ta' informazzjoni fost pajjiżi għall-assant mhux biss mid-dimensjoni elettronika iżda anki fuq id-dimensjonijiet li għal-istadna ma nistawx nifmu sew għadda santu naħsbu għal-ġejjieni hemm bżonn nużaw l-aħħar teknoloġiji ir-riċetti elettroniċi, id-databases sabiex bekk insalfaw iżjed ħajjiet ta' dawk iċ-ċittadini li vjaġġaw barra pajjiżhom it-tobba tal-pajjiż eh, fejn ikun jinsab il-pazjent ikollhom aċċess għall-informazzjoni kollha ta' dak il-pazjent. Nitkellem hawnhekk dwar in-netwerk għal Mart Rari illi gawdi minn appoġġ wiesa fost il-partijiet interessati fl-Unjoni Ewropea. U da sandi xin nitlob l-Kommissjoni Ewropea meta l-Unjoni sejra tipprepara proposti ċari għal budget u dwar kif netwerk ħajġi żviluppat u kif dan se jintrabat mal-sistemi nazzjonali il għaliex irridu nifmu anke sensitivitajiet politiċi. Skużani, Mirjam, rajtek imma ma niżiltekx fuq l-lista. Ignoring me. <laughs> um... Sibtek qed tinjorani. Azzjoni U jina ħanaqbad mill-punt li semmejtu intom fl-axħar, fejn nettu li kwalità ta' ħajja ħjar għal-pazjenti tagħna huwa l-għana ħari ta' kwalunkwa azzjoni li rridu nieħdu. Imma mbagħad ninkwieta u nitħasseb meta pereżempju punt ewlieni huwa li għatanna l-pazjenti sal-ġurnata tal-lum jiffaċċjaw sfidi biex verament ikunu jistgħu jittapjaw fil-benefiċċji ta' direttiva bħal din. Inkwetanti aktar li għandna ammont żgħir ta' pazjenti potenzjali li verament huma konxi tal-drittijiet li għandhom meta jiġu biex ifittxu kura tas-saħħa barra minn pajjiżhom. Għalija dinja azzjoni li trid tittieħed fuq livell ta' Unjoni Ewropea kollha kemm hu. U nixtieq inkun naf min-naħa tagħkom jekk tħaltux minn dak l-aspett jekk kienx hemm pereżempju eżempji ta' best practices ta' fejn forsi f'pajjiżi ikkumparat ma' pajjiżi oħra l-pazjenti għandhom iktar informazzjoni u x'ġara f'dak ir-rigward. Punt ieħor li għalija huwa ta' tħassib huwa l-fatt li hemm problemi u anka minn biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni u data dwar is-saħħa tal-pazjenti minn stat membru għal ieħor u jekk rajtux kif din um, tista' tiġi indirizzata. Bħala persuna li ġejja minn pajjiż li qed fuq il-periferija tal-Unjoni Ewropea li huwa interessanti wkoll koll nkun nafti aktar dwar il-flows tal-pazjenti jekk rajtux xi differenza jonkella ehm, jew kellha pereżempju xi nuqqas ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri meta ikollok pazjenti li ġejjin minn stati membri li huma fuq il-periferija. U fl-aħħar punt, punt li l-kollegi tiegħi ħafna minnhom semmew huwa dwar il-mart rari għandna bejn 26 u 37 miljun persuna madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi li batu minn mart rari imma fl-istess ħin tibqa il-problema ta' sostenibilità finanzjarja u anki ta' kif verament nistaw nejnu fuq livell ta' Unjoni Ewropea il dawn il-pazjenti li kunu għadin ibatu minn martrari. Inti him minnom semmejt mekkanizmu ta' finanzjament li ikun aktar sempliċi u aktar trasparenti bħala waħda mis-soluzzjonijiet. Nixtieq nisma' forsi aktar dettal um, dwar din l-inizjattiva jew din il-proposta u xinu mal l-affarijiet li verament jistaw jajnu l pazjenti ta' martrari. Grazie ħafna. Um, please, uh, uh, Mr. Welsh, if you could uh, respond. Uh... Is-Sur Walsh ma nafx jekk jistax iwieġeb għal-mistoqsijiet. Forsi anke l-kap tal-unità ta' DG Sante biex forsi joffri iżjed dettal fada l-kollega, fada l-kollega l-interventu matna direk il-mikrofonu sur Walsh. Is-Sinjor Hazekan. fil-fat naħseb ħajkoll tlaq minnaw u sinjor Hanzekan fil-fat tuħu posti ġifri jek taraw which ġdijt dak li jkun ġara. I'm extremely happy to go first. I'm also happy that I'll be... Mela nista' nitkellem l-ewwel iżda donna indirizzati xogħod mill-mistoqsijiet li l-Kummissjoni ma nafx hekk il-Kummissjoni jixtiequ xi wiġbu huma l-ewwel għalija mhux problema. Kif tippreferu intom, jieti il-President? Okay, I'll, I'll, uh, I'll, I'll go ahead and do, do my best with these very... Mela namel l-almu għaj, kienem bosta mistoqsijiet. Kienem punt li ġim semmi minn bosta nishtiq nkun nafu iżjed dwar il-flussi. Anki taħt il-regolament. il regolament nixtiequ nafsu iżjed fuq dan. It-tim jiena ħdemt ħafna fuq dawn il-flussi fejn ippruvajt nara in-nies fejn fejn sejrin. Nipruvaw nispekulaw b'mod għaqli dwar il kawżi mhux loġiku pajjiż bħal Franza li għandha skont WHO l-aħjar sistema tas-saħħa qed tibat timbotta n-nies lejn pajjiżi oħrajn biex jiksbu standard ta' saħħa u kura medika aħjar. Jista' jkun il każ mart partikolari, iżda dan mhux dak li qed jixpruna dawn il-każijiet. Franza wieħed minn dawk il-każi dawk il-pajjiżi li m'hemmx distinzjoni bejn iż-żewġ sistemi bejn ir-regolament u n-netwerk għal daqstant huwa diffiċli żewġ terzi tal-figuri ta' trattament fl-istati membri fil-fatt ġej minn stat membru illi ma jagħmilx distinzjoni. Il-Kommissjoni għamlu punt illi hemm probabilità illi n-nies imorru lura pajjiżhom għal kura medika, imorru lura darhom. Naħseb ħafna minn dan il-qsim transkonfinari fiż-żewġ mekkaniżmi jaf ikun il-każ illi jekk inti Estonjan tgħix il-Finlandja u għandek ir-riċetta l-Finlandja tippreżenta lura l-Estonja. l estonja forsi minħabba trasparenza tal-prezzijiet ikun interessanti li kikun iksbuġat informazzjoni dwar dan. Iżda irridu naħdmu fuq il-figuri. Il-Sinjor Metz eh, samet punt fundamentali. il-komplessità tas-sistema hija ovvja fajnejn il-pazjenti, hemm iżgħet minn mekkaniżmu wieħed għal ksib ta' rifużjoni. Ħajkolli bżonn jien naħseb il-kura transkonfinali, jiskutor hu l-kellim. sola Tieħu kampjon kbir ta' pazjenti biex tifhem il-mekkaniżmu kif qiegħed jaħdem. Nasab jekk taħseb fuq il-medda l-medja, Trit evalwazzjoni ta' mezzi kif dan il-qafas jista' jiġi simplifikati għaliex naħseb hekk joffri ħafna potenzjal. Kien hemm il-punt tal-irtirar xi wħud minn dawn illi naraw dan il-flussi kienu minn pajjiżi kisħin u nidja lejn pajjiżi nixfa u sħan. mill ta' rollout ta' sistemi tal-IT. Da' mux da' stand punt ta' diġisante iżda punt ta' komissjoni in ġenerali li jrid ikun hemm iżda ħsieb dwar il-ġestjoni tar-riskju għal eh, proġetti l-kbar tal-IT. U forsi neħtieġu qafa saħjar biex naraw eżattament eh, in-nefqa x'inhi u r-riżultat xi jista' jkun. Konxu dwar l-introduzzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni e-data ta' pazjenti jista' jfisser li jkun hemm sistemi tas-saħħa differenti fuq il-frontieri tagħhom anke li jkollok sistema unitarja nazzjonali. Taf ma tkunx faċli fir-rapport għadna li meta naraw rabta bejn stat membru jew rabta pjanata bejn stat membru u ieħor ma jfissirx li kull provveditur ta' saħħa jista' jikkomunika ma' kulħadd. Jista' jkollok eh, numru limitat hemm bosta bosta diffikultajiet fil-proġetti l-affarijiet jevolvu ma nafx hekk approċċ illi kien jidher modern għaxar snin ilu u jidirx modern illum ma nafx jekk ħames snin oħra naraw ġdin bħala soluzzjoni. Soluzzjonijin m'għandix. Ma nafx jekk l-soluzzjoni ix li t zjat ħin u rizorsi. ċimin minn daqqiet l-alternativa li taħdem tiħu forma differenti. Nasab, weġibt il-mistoqsijiet illi nista inwieġeb iżda nista nirritorna għal punti speċifiċi iżjed tard. Naħseb aħjar wara l-input tal-Kummissjoni forsi inkun nista' nwieġeb għal punti l-oħra. Yes, thank you for your answer. Uh, now we will give the floor to uh... Grazie. Issa nisimgħu minn għandi Sanke. Sante. Grazie. L-ewwel net grazzi għal orti tal-awdituri, ir-rapport se jkun importanti ħafna, speċjalment għall-istati membri, ma rridux ninsew li s-saħħa hija kompetenza nazzjonali. E, dana naraw fil- preskrizzjonijiet tal-pazjenti għax għax il-politika nazjonali hija importanti anki fuq netwerk ta' referenza Ewropea kif huma inklużi fis-sistemi nazzjonali. Allora nixtiequ nirringrazzjaw il-qorti għaliex il-kommenti taħħa se jgħinuna biex nimplementaw id-direttiva. Fuq id-direttiva għanna zewċ uqsfa legali, il-regolamentu d-direttiva. Il huwa sistema kompless u aħna provajna natu il-punti ta' kuntat nazjonali bil-informazzjoni speċifika għal uh, interrelazzjoni bejn dawn iż-żewġ eh, liġijiet, waħda fuq il-appoġġ għal kura barra mill-pajjiż u anki l-oħra fuq il-pazjenti li jgħixu jew jaħdmu f'pajjiż ieħor. U dan jista' jispjega anki differenzi <coughs> fil-beneficjari fuq dak li għandu x'jaqsam mal- direttivi, naraw li hemm xi minn żewġ miljuni utenti li diġà benefikaw mill-investiment u minn regolament beneficjari ta' direttiva li uh, ifittxu s-saħab, kura ta' s-saħab barra minn pajizom u din ħaġa normali, aħna tajna anki toolbox eh, tradotta fil-lingwi kolla etnatu informazzjoni anki fuq il-netwerk ta' referenza Ewropea. Fuq l-infrastruttura iħelt, nistaw najdu illi dan huwa proġett ġdid ta' skambju ta' data bejn awtoritajiet. Hija bbażata volontarjament l-istati membri sar-2022 se jkunu xi 22 u l-istati membri l-oħrajn sa 27 se jitħlu se jkun hemm anki servizz ta' Connecting Europe anki b'appoġġ finanzjarju għal dastant anki fl-istati membri dana għedin jiġu eh, mibnija bil-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Imma l-iżvilupp jiddependi minn eh, l-iżvilupp tal-infrastrutturi fuq livell nazzjonali. U reċentement hemm xi stati membri li għaddew liġi biex eh, biex jitolbu l-introduzzjoni tal-rekords elettroniċi. Eh, Umbat għanna dawk li huma aktar avanzati li qed jagħmlu l-iskambju ta' data fil-aħħar tat-tieni E trimestru kena informazzjoni mill Finlandia u l estonia kena xi 2700 eh, preskrizzjoni eh, digitali <clears throat> u minna l ohra eh, rajna li kienem miktar minn 4000 preskrizzjoni. u bat anki fil-Lussemburgu, il-Repubblika Ċeka u l-Kroazja, se jkunu fil-rapport eh, li se jkun fil-ħarifa l-Malta u l-Portugal e, irċevew il-green light biex jibdew jamlu anki huma eh, u nittamaw nikunu nistaw namlu rapporti iktar eh, iktar dettaljati fuq dawn l-iskambji. U għacħari li situazzjoni ta' interoperabilità miex kull imkien l-istess. Aħna nappoġġaw l-Istati membri fuq kif jagħmlu skambju dan dawn il-records elettroniċi, għamilna rakkomandazzjonijiet speċifiċi fuq il-kondizjonijiet biex jizguraw li dawn l-iskambi jisiru b'mod sikur. Aħna nistennew illi la darba dan kollu se jkun implementat, se naraw li se jkun hemm żieda anki fil-skambju ta' eh, ta' records elettroniċi. Forsi mhux mill-Istati Membri kollha ma dawk li qegħdin fuq il-front dawk li huma frontiera bejnietom. Għax bekk eh, se jkun hemm anki tfaddil biex eh, jifrankaw uh, uh, scans komplikati, rizultati ta' laboratorju u anki preskrizzjoniet. Fuq li irn li irn huwa proġett komplikat illi attualment għanna iktar minn 300 osptar eh, u issa għanna anki siħba affiljati illi pratikament huma starijiet illi jaġiċu bħala punta referenza għal pazjenti marda rara biex ikunem kopertura aħjar ta' fuq livell nazjonali tal-jaren għanna aktar minn 200 fornituri ta' saħ ta' kura ta' saħħa aħna sennen sennidu fil-ġemat li ġejjin talba għal membri ġodda imma waċari dan huwa proċess li jrid jiġi appoġġat fuq livell nazzjonali. Aħna qegħdin nappoġġaw li arenz bi strument IT, diskutejna każijiet ta' pazjenti Martin rari u kena diġa xi 740 panel biex jiddeċidu fuq dawn il-każijiet. Iktar minn 2000 tabib qed jiġu um, um, huma prezenti fuq din is-sistema din eh, jaħdmu qegħdin naħdmu kolma koordinaturi u boards tal-istati membri biex nkun nistgħu nappoġġaw li RS u f'ġunju bord ta' stat membri adotta anki istqarrija fuq l-integrazzjoni fuq qed eh, napoġġaw anki fuq il-monitoraġġ Ma dan u eżerċizzju kostanti li jrid jiżviluppa iktar fi żmien aħna għandna wkoll evalwazzjoni eh, tal-jarens fl-2020 qed nappoġġaw anki riċerka u l-iżvilupp għax waħda mill ħaġa importanti huwa l-valur miżjud fi riċerka fil-mart rari. Dan mhumiex elementi sempliċi u ma nistax nitkellem nati enfasi bizzejiet fuq il rwol tal-istati tal membri. Fuq il-finanzi li isf għandu dispozizjoni fuq l-appoċ għall arens għal koordinaturi tal-IRN għal appoċ amministrativ e, jirċewu xi miljun għal ħames e, snin illi mhuwiex ħafna u għalhekk fl-istati membri illi ah, fi Franza per eżempju, fil-Germania, fi belġu illi edin jamluħ dan eh, xol mod sistematiku, dan huma sforzi li huma mirqu u li huma eh, anki minn naħa tal-pazjenti u naħa tal-organizzazzjonijiet. L-MFF fil-programm oh, appoġġ għall-infrastruttura ITIS kien fuq livell Ewropew biex nħolqu dan is-sistema anke fuq livell tal-koordinaturi biex inkunu nistgħu inwaqfu help desk sal-isptar. Nerġa' ngħid hija proġett kompless, ġdid, innovativ, illi pratikament il-Kummissjoni l-Istati Membri koordinati il-koordinaturi u anke intkom qegħdin taħdmu biex e, navanzaw il-fornitura tal-kura tas saħħa rridu nkomplu għax il-rizultati huma inkoraġġanti però huwa ċar li għatanna għandna ħafna sfidi dimna u ma nistawx ma nistawx nirsolvu waħedna. Rridu li e, tikkopera umana. U nittama li l-rapport tal-ort tal auditori u anki ta'kom sejjajna sejjajnuna f'dawn. L-osma, grazzi, ħafna inħares madwar jekk hemm xi biex nara kemm xi membri li għad għandhom mistoqsija, mistoqsijiet e li forsi ma rċeveċ risposta. Grazie. Grazie tal-prezentazzjoni u anki tal-involviment pozittiv biex nżidu l-mobilità tal-pazjenti fl-Unjoni Ewropea, jina naħseb illi il-kura ta' saħħa transkonfinar il-possibilità ta' ċittadini Ewropej li e, ifittxu kura ta' saħħa f'pajjiż ieħor u li kollhom rifużjoni din hija waħda mill vantaġġi iktar pratiċi u konkretiċi u kisbiet importanti f'dawn l-aħħar snin fis-saħħa u importanti li ikollna implementazzjoni xirqa u tajba ta' direttiva. Hemm żewġ xkil importanti eh, eh, minn naħa tal-pazjenti li għandhom bżonn ta' eh, kura ta' saħħa f'pajjiż ieħor. Umna wieħed huwa s-sistema ta' rifużjoni. Naturalment, Dan għandu xieqasam u kollu marbut anki mal-possibilitajiet u mal-budgets tal-istati membri. Jena kont president tal- eh, tal-assikurazzjoni fir romania u l-budget kien bax ħafna u naf li jem stati membri oħrajn li għandhom l-istess situazzjoni, però il-proċeduri l-burokrazija f'ċerti stati membri u għama hija diffiċli ħafna. U ħafna pazjenti jabbandonaw eh, speranza illi jitolbu rifużjoni, specialment għal ċifri zar. Naturalment li il-problema anki għal autorizzazzjoni rridu nagħmlu monitoraġġ tas biex naraw Eh, e flima każi hija importanti li jkun hemm awtorizzazzjoni minn qabel. Ħafna drabi m'hemmx propju raġun. Minna l-oħra in-netwerk ta' referenza Ewropea hija storja ta' suċċess li ħelt qed tiżviluppa ħafna stati membri u hija verament l-sfida fil-futur se tkun interkonnettività u interoperabilità bejn dawn is-sistemi diversi għax għandna sitwazzjonijiet fejn nista' verament nġibu fl-imkien il-records u bekk intejbu il kualita u l effettivita ta' servizzi. Specialment għal dawk il-pazjenti li għedin ifittxu servizzi ta' kura ta' saħħa fiktar minn stat membru u wieħed, grazzi. Grazzi. Ma nara l ħat iktar li xtieq jitkellem? Naħseb illi l-istqarrija tiegħek diġà ġiet irċevit eh, risposta, għaw xa tiħor li jitkellem jew jirrispondi fuq dan il-punt. Forsi fuq l-appoċ għall-istati membri biex eh, jitratta l-kwistjoni tal-refużjoni fil-Kummissjoni għanna dialogi bilaterali u għanna anki workshops fejn l-implementazzjoni ta' direttiva miex xirqa. Forsi element li għandu xaqsam mal ma kwestjoni, ma intervenzjoni ta' qabel, eh, kwestjoni ta' dritti tal-orfani, naturalment dan mhux kopert mill-direttiva, però l kommissjoni qiegħda taħdem anki fuq dan il-problema. Grazzi ħafna. Għataw komment iħor jina għandi mistoqsija qasira, kont qed naħseb fuq il-referenza, il-network ta' referenza ta' Ewropea, ma jistax ikun hemm rakkomandazzjoni għawija li dan il-network għandha tkun integrata uffiċjalment fis-sistemi tas-saħħa u bekk ikollna mbagħad sostenibilità fuq il-finanzjamenti, eċetera. U dina kienet anki kwestjoni għal għal-Komissjoni u anki għal-Orti tal auditori jena kont għed nistaqsi. kollega ta' e, semma din problema kintkom analizzajtu il-vantaġġi u l-izvantaġġi ta' dawn il-autorizzazzjoni preventivi. Għax e, din il-preautorizzazzjoni analizzajtu l-effettività fl-istess ħin edha tillimita anki il-libertà ta' ċaqli tal-pazjenti. Imma fil-fat, intkom, nishtiq insaqsikom jek kintkom analizzajtux il-kwestjoni. Iva, l-ewwel net ma nsejt nsemmi fuq l-aħjar prassi fuq l-informazzjoni. E- e- tim qed li l-Iżvezja kienet l-aħjar pajjiż eh, li għati informazzjoni għal pajjiżi speċjalment biex tgħidilhom se jiġri fil-proċess ktar tard Naqbel illi hemm eh, problemi fil-mod kif jiġu eh, imħarsin il-refużjonijiet eh, fil-stati membri u anki fuq il-preautorizzazzjoni. Ma nafx kif nistaw nisolvuh dax il-kura ta' saħħa e kompetenza nazjonali u għek l-istati membri jazdu li kunem mod differenti. Allora ma nistawx nelbu dawn xkil. Pero notajt li ħafna stati membri għandhom strategija għal mart rari. U aħna riflettejna ħafna fuq dan u interessanti li naraw kemm eh, minn dawn l-istrateġiji involvu kooperazzjoni transkonfinali u naħseb li għandu jkun hemm anki lokal biex nipromuovu din il- inizjattiva fuq il-punt di vista nazjonali. Dawn huma l-punti li xtaqt ngħid, u m'għandix iktar xi najt fil-fatt fuq dan il-punt. Grazzi ħafna. Ma nara li mħat iktar li xtieq jitkellem, mela nistgħu nagħlqu din is-sessjoni dan il-punt. U importanti ħafna li kunem eh, kura ta' saħħa konfinali għal-kumitat tagħna. Ta nittamaw li nkun nistgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett fil-futur ħafna wkoll. Qabra ma nagħla il-laqa nixtieq ngħid illi se nerġaw. nibdew nerġaw nkomplu fis-setej u nofs bi kambju ta' opinjonijiet mal-Komissarju Vella fuq il-biodiversità. U nixtieq ngħidilkom il-likla tajba. kum warrof sinna, grazie.